li hija xi ħaġa rari ħafna. Bħala liberali aħna favur id-disciplina fiskali bħala prekondizzjoni għal eh, integrazzjoni fiskali Ewropea. Iżda bħala Mediterrani aħna kuljum nirringrazzjaw eh, għall eżistenza tal-euro. U jiena b'mod partikolari għandi opinjoni li jetta kemm darba ħafna kollegi minn dan il eh, din il-kamra li minajr l-euro u bil-Prim Ministru eh, daqshekk diżorjentat eh, tafal Zapatero kieku aħna batejna il-korralito. Għal daqstant jina ktib dan il-rapport ta' bażi l integrazzjoni nil ftit integrazzjoni li għanna. Issa dwar il-ġestjoni tal-krizi, jina nilqa l-interventi tal-Bank Ċentrali Ewropew fis fl-2010 anka dan is-sajf L-ECB huwa l-unika eh, istituzzjoni li għandha l-awtorità biex tagħmel dan. U jina naħseb li salvaw l-euro, għax minnajrum il-situazzjoni tkun għar. Palma għal Werner Langen għawek f'din dan il-bini nar it-tnej. Jina esprimejtu kol it-ħassib tijaj fuq l-interventi tal-ECB. Jina tal-opinjoni li l-politika monetarja ma tistax issolvi kull problema. Aħna ma nistax ninjoraw il-fatt li fil-balance sheet tal-ECB hemm eh, hija mikxufa għal assi perikolużi. U aħna fil-ġestjoni tal-kriżi Hemm bżonn ta', ta, ta riforma aħjar, partikolarment dawk il-pajjiżi li m'għandhomx riforma bħalma hija Spanja. Jina naf id-disciplina fiskali hija prekondizzjoni għal integrazzjoni fiskali formali din mhix ħassir għada u kull pajjiż għandu bżonn il-ħinijiet tiegħu biex kun jista' janalizza. Iżda nistgħu nibdew niddiskutuha minnhom. Jina naqbel ma' sur Trixej jina nenfasizza il-bżon li konna Ministru Ewropew tal-Finanzi li kun jista' jkoordina ehm, politika fiskali bażika u itejjeb l-effettività tal-euro. Din il-krizi li hija l-aktar krizi tad-dejn ifisser li f'unjoni monetarja il-konsolidazzjoni fiskali ma tafetwax biss il-stati membri. U nitkellmu kol fuq il-bżon ta' teżor. Sabiex li sibi ma jibqax jagħmel dan ir-rwol li qed jagħmel bħalissa. U sadak it-tant hemm il-mekkanizmu ta' stabilità u jiena favur ukoll il-Eurobonds. Jekk jistgħu innaqsu l-ispejjeż għas-self u fl-istess ħin jistgħu eh, jikkastigaw id-dejn pubbliku eċċessiv ta' ċertu pajjiżi, tkun ħaġa tajba. Jiena ma nistax nimmaġina li jkun hemm rapport eh, fuq li sibi mik ma niddiskutux dawn il-kwistjonijiet bħalma huma ir-red bonds u l-blue bonds. Issa jiena nixtieq nitlob li nippubblikaw il-minuti tal-Kunsil tal-Gvernaturi bħalma jiġri fir-Riserva Federali, il-Bank tal-Ingilterra, il-Bank ta' Ġappun u l-Bank ta' Svezja. Jiena nħoss li il-fatt li ma jiġux ippubblikati il-minuti dan huwa sinjal ta' djufija tal-Unjoni Monetarja għandna bżol kontabilità pubblika fil-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Jekk le l-ispekulazzjoni fuq diskrepanzi fil-Kunsil ta' Gvernaturi jista' jwassal li dawn id-diskrepanzi jkunu ikbar mill jumma L-Unjoni Monetarja tagħna hija dajfa ħafna jekk ma tistax tiflaħ il-pubblikazzjoni tal-minuti tal-Kunsill tal-Gvernaturi. U anka jekk id-differenzi li hemm bejn l-Istati membri jiġu interpretati bħala konflitt. Grazzi ħafna kollegi għal tal-ismajtuni jiena les din il-kommenti tagħkom. Grazzi. Muchas eh, Temosa. Grazie ħafna, Sur Temosa. jidan ma ħadd minn anzi le. Is-Sur Tomeman. U naħseb qed jirrappreżenta Sur Mitchell u xekk għax huwa shadow rapporteur. Iva, grazzi ħafna. Jina dejjem nitkellem fisem l-IPP. Iżda ma nafx jekk jiena bħala Ġermaniż nistax nirrepreżenta l-pożizzjoni tal-IPP. Iżda dwar l-ekonomija hemm differenza fl-opinjonijiet. Issa jina naqbel ma l-opinjoni tal-kollega liberali minkejja għax minkejja l-affarijiet kollha li marruħ żina, l-affarijiet mixin mhux ħażin. U l-liberali u d-demokratiċi mixin it-fit. U bejn issa u l elezzjoni li jmiss għanna biżejjed ħin biex nkunu nistaw nelbu xi problemi ta' nuqqas ta' fiduċja li jista' jkun hemm. Iżda forsi n-nies indunaw dak li tiġi publikat, ġifiri, l-affarijiet iridu jimxu qoddim, irridu jaħdmu. Issa dwar id-disciplina fiskali, jiena naħseb li il-Bank Ċentrali jintervjeni b'mod effettiv ħafna U fil-fat, referenza għal dan il-fat, iżda l-interventi kontinwi minn naħa tal-Bank Ċentrali Ewropew ma nistax napoġawm, iżda jina għandi pozizjoni eh, differenti, xi kultant isiru ċertu żbalji politiċi u dawn jittejbu minn naħa tal-Bank Ċentrali, iżda l-Bank Ċentrali Ewropew huwa xi ħaġa li rridu nkunu nistgħu nikkritikaw, ħanka jekk huwa istituzzjoni indipendenti. jekk aħna sempliciment għax qed nitkellmu fuq l icb ma nikkritikawx ikun qed nagħmlu żball jiena naħseb li l-Bank Ċentrali Ewropew għamel xogħol eċċellenti pereżempju għal dak li għandu x'jaqsam ma l-interventi spontanji li kien hemm bżonnhom fl-aħħar snin. Iżej qed nitkellmu dwar il-bonds tal-gvern, eċetera, hemm pożizzjonijiet differenti. Nhar it tnejn sur trixxe qal bħalma kien diġà qal eh, f'okkażjonijiet oħra għandna neħħu l-flus minn ċertu bonds Iżda, minnaħa l-oħra għanna nħallsu f'lejjes oħra. U jiena naħseb li dawn huma kwistjonijiet importanti. U importanti li meta nkunu qegħdin nitkellmu dwar liema istituzzjonijiet qed jiġu aċċettati u liema istituzzjonijiet għandhom ċertu problemi, aħna nistgħu nsemmu l-ECB u jista' jkun li jkollna bżonn pożizzjoni kritika, iżda fuq milda twila ta' żmien, din hija istituzzjoni tajba ħafna u rridu naraw l-istabilità U da minkejja il-kulur politiku li jista' jkollna u il-politiċi kellhom l-opportunità li wieġbu għad deċiżjonijiet li tieħdu mill-ECB u fl-aħħar mill-aħħar dan kollu għen li ċittadini u din hija ħaġa importanti. Sur rapporter, hemm punt li tqajjem kemm il-darba ġifieri li rapporti dwar id-deċiżjonijiet għandhom jiġu ippubblikati u hekk għanna nkunu naqar kritiċi dwar dan, għax jiena ma nafx jekk aħni qed nitkellmu dwar il-bonds tal-gvern jekk jinxtraw jew meta eċetera. Eh, Spanja, l-kollegi tal-Olanda, kuħat għandu naqra opinjoni kritika u votaw kontra. U aħna nafu eh, xinġri għawek. Aħna edin niprofaw niskopru naqra xet eżattament. Għaliex li sibis issa kienet kontra dan? Pala membri ta' dan, dan il-kumitat, aħna konna qegħdin niddiskutu din kwistjoni u jiena fil-fatt għamel dan ukoll eh, f'pajjiżi fi Frankfurt. U aħna semmejna ċertu nuqqasijiet, iżek tħares lejn il-Kummissjoni bħala entita' sħiħa l-affarijiet eh, isiru pubbliċi xorta waħda ġifiri. Ma narax għalfej għanna nqodu nkwitaw fuq dan il-punt. Iżda għanna pozizjoni ċarda dwar kemm hija important, kemm importanti l-Bank Ċentrali Ewropew irid jibqa' indipendenti ċertament. U forsi xi darba iva jkollna Ministru għall-Finanzi u gvernanza finanzjarja komuni. Iżda din tiddependi minn skrutinju demokratiku u parlamentari. U aħna rridu konna eh, seta li nitkellmu, mhux biex noqogħdu lura kemm naf saħħitna, iżda skont it-trattat tal-Lisbona, meta jkun hemm gvernanza jrid ikun hemm l-iskrutinju. Jiġifieri konklużjoni tiegħi hija din. Jiena naħseb li l-approċċ tal-kollega tagħna huwa preċiż, eżatt kif għandu jkun. Issa jista' jkun li hemm bżonn ta' xi eh, emendi jew inkella xi affarijiet li rridu nirranġaw waqt li nkunu għaddejn bid-diskussjonijiet tagħna. Iżda bħalma qed Aħna kuntenti ħafna li għanna l-appoċ tal-ICB u kull darba li għamilna xi kummenti kritiċi fil-qafas ta' dialogu monetarju dejjem irnexxinna insolvuhom. Għaldaqstant jiena jena nixtieq ngħid lir rapporter li ċertament ħanibatu xi emendi, iżda fuq bażi personali jiena nappoġġa dak li għamel dak li qalu iżda ma nistax nitkellem fisem il-grupp kollu kemm hu. Signor Man, jo tampoko kumma miembro del partit. Grazzi ħafna u jien ukoll bħala membru tal-Partit Popolari Ewropew għandi xi oġġezzjonijiet għal eh, rapport verament sabiħ tal-liberali eh, mediterrani. Presidente. Nazi kemm ma' kutaj. Grazzi ħafna, Sur President. Pala Shadow Rapporteur naħata tal-Soċjalisti Demokratiċi, jina nir nirringrazzja l-Sur Tramoza għal dan l-abbozz. Wara id-dibattitu li sar nhar it-tnejn ma' Sur Trixe, jina nemmen li id-dibattitu tal-lum jista' biss jikkonferma l-importanza ta' dan ir-rapport mhux l-inqas f'perjodu meta għandna tarbi ġdid fiż-żona euro. Jiena naħseb li rridu naħsbu dwar li żjed mekkaniżmi effiċenti sabiex inkunu nistgħu nelbu il-kriżi preżenti. U dawn il-mekkaniżmi għandhom jinvolvu wkoll interventi min-naħa tal-Bank Ċentrali Ewropew. Aħna diġà qegħdin naraw solidarjetà fuq livell Ewropew Aħna rajna li l-Bank Ċentrali Ewropew ta' appoġġ permezz tal-mekkaniżmu ta' stabilità. Iżda il-mistoqsija hija din, dan huwa li żjed mod effiċenti kif nistgħu naġixxu? U jiena nemmen li s-sitwazzjoni preżenti tista' tiġi stabilizzata permezz li nagħmlu trasferiment ta' ċertu eh, dejn nazzjonali għall-Ewropa permezz tal-Eurobonds jistgħu naqsu il-dejn totali u jassiguraw likwidità fis-suq billi limitaw ma' 60% tal-GDP, aħna nkunu qegħdin ninkoraġġixxu li jkun hemm disċiplina budġetarja. Jina naqbel ma' rapport ġifiri li għanna bżon ta' politika fiskali komuni fuq livell Ewropew, kif ukoll li għanna bżon l-aġenzijiet tal-credit rating. U jina nemmen ukoll li l-istrateġija komuni ta' tassazzjoni inkluż il-FTT huma importanti għalli xistaw jiskoraġġixxu l-spekulazzjoni mingħajr ma jaffettwaw l-attività ekonomika. Minnaħat tiegħi jiena nistenna bil-ħerqa li konna kollaborazzjoni li tagħti il-frott flimkien ma' Sur Tremosa u ma' membri oħra tal-Kumitat. Grazzi. Very much, Mr. Kuta. Now I give the floor to Mr. Epping. Grazie ħafna sanad il kelma Sur Epping. Grazie ħafna, Sur President. Mela l-ewwel nett. Jiena nixtieq nirringrazzja lis sur Tremosa għal dan il-abbozz tar-rapport tiegħu. Jiena qed gost li naqblu fuq ċertu kwistjonijiet bħal bżonn ta' phasing out ta', politi ta politika monetarja mhux standard kif ukoll li aħna favur aktar trasparenza. Hemm tliet elementi li jiena nixtieq nenfasizza bil-programm tagħha tas-sigurtajiet li CB eh, naqxet wieħed mill-pilastri dajfet uħet mill-pilastri li kienet mibnija fuq ġveri dwar l-istabilità tal-prezzijiet li sibi mandiċ il-mandat li t-intervjeni fl-affarijiet fiskali tal-istati membri. Iżda il-Bank Ċentrali Ewropew intervjena attivament meta beda jixtri il-bonds ta' ċertu stati membri li kellhom eh, problemi finanzjari. U li sibi spiċċa sar eh, self tal-aħħar eh, resort, ġifiri bank ħażin pratikament. Jiena dejjem assumejt li il-President Federali tal- il-Ġermanja eh, għandu biss eh, xogħlijiet eh, ċerimonja ta' ċerimonja, il-kummenti tiegħu fil-fatt kellhom ċertu verità. Iżda il-kollegi tiegħu hawnhekk fil-Parlament, pereżempju Sur Langen, xejnu dak li qalu, ġifieri tistgħu timmaġinaw eżattament x'koeżjoni hemm fih dan il-grupp nifsu. Iżda ċertu kliem tal-President Ġermaniż jistgħu iġaluna naħsbu Il-Bank Ċentrali Ewropew bil-mod kif aġixxa immina l-kredibilità tiegħu stess u jiena nixtieq nirrevedi dawn l-aspetti mod aktar ċar fir-rapport tal-Parlament u jiena ħanippreżenta l-emendi. It-tieni qed is-Sur Trixxe ippropona l-ħolqien ta' Ministru tal-Finanzi Ewropew wieħed biex jagħmel supervizjoni tal-finanzi tas-settur finanzjarju kif ukoll jirrappreżenta l ewro barra mill-Unjoni Ewropea. Iżda u tkellem fuq idea fuq mezza medda twila ta' żmien. Għada x'ħajġri għal daqstant. Fil-rapport, eh, fl-abbozz rapport il-kommenti li saru fil-rapport, eh, li għedin diskutu bħalissa sawma prematuri. Din hija riflessjoni ta' eh, tentattiv li insolvu problemi bil-noħol u oħra u bil-noħol u istituzzjonijiet oħra. Ir-rappreżentant Olja fil-fatti hija eżempju ta' dan, aħna pretendejna li titkellem li titkellem vuċi waħda ma dan mhux il-każ. Iġviri, kull ma t-namlu għal u dejjem aktar istituzzjonijiet u l-problema bil-governanza fl-Europa miex innuqqas ta' istituzzjonijiet, iżda innuqqas ta' infurzar ta' regoli. Per eżempju li il-deficit tal-budget irrid jibqa' taħt il- 3% tal-GDP Iġbiri il-kriterji ta' Maastricht, iġbiri il-problema miex il-leġizlazzjoni imma l-infurzar ta' leġizlazzjoni. Tilet net. Waqt il sajf eh, rajnija u din hija ħaġa tqajmet kemm il-darba, il-Eurobonds saħna semmejna dan il-punt kemm il-darba. Is-sur Tremosa semma il-liberali mediterrani. Hemm ukoll ħafna liberali jiġu mit-tramuntana, forsi għandna nitkellmu dwar il-liberali ta' ta' dawk eh, ta' żejt, ta' zebbuġa u dawk tal-butir. Mbagħad hemm liberali oħra li huma kontra. Jiġifieri min huma l-aħjar liberali, min għandu raġun fost il-liberali? Jiena ma nappoġġax dan din l-idea u dan it-twemmin dwar is-securities Ewropej, ġifiri palma għal rapporter li jistaw eh, ikunu il-pass kbir il-qoddim li l-Unjoni għandha bżonn f'dan l-istadju. Hemm ċertu problemi serji dwar il-riski fiskalu morali fejn u għed rrit id dejn ta' stati membri oħra li għasandek għandek kontrol fuqom għax daħal wassal li l-Unjoni t-imbidel minn waħda monetarja għal waħda ta' dejn. Jina ma rridix li ħaġa kemm emmin u jina ma nabirx li li wieħed joħloq aktar ehm, dejn ħankun qed insolvu problemi għandix tkun tmur kontra sens komun. Jekk tridu toħolqu eh, l-Eurobonds, għamluha Spanja, l-Italja, l-Portugal, Franza imma m'għandhomx id-dritt li jimponu dawn l-Eurobonds fuq stati membri li ma jridhomx. Jiġri b'mod ġenerali jiena tal-opinjoni li m'għandux ikonna Eurobonds jekk ma jkunx hemm il-kunsens ta' Parlament Nazzjonali jew kella li jkun hemm referendum li jilleġittima eh, il-parteċipazzjoni ta' pajjiż eh, ta' żona euro f'din l-iskema tal-Eurobonds. Grazzi. Muchas gracias, Grazie ħafna, Sur Epping, jina ċert, issa li ħanaddi il-kelma l sur Gigol, ħajkol opinjoni kompletament opposta. Mela, wara li smajt l-interventi differenti u l-introduzzjoni tajba minn Ramon Tremosa, jina il tentazzjoni tijaj hija din, jien ma nistax najt li jina liberali mediterrani, iżda jina nista najt li jina rappresentant tal-ħodor mux xovinista ġermani, so jina naħseb li din hija attitudni li hija importanti ħafna. Dan l-istadju tant huwa faċli f'ħafna stati membri li jidru li sejrin aħjar f'termini ekonomiċi meta mqabla ma' pajjiżi oħra e, fl-Unjoni Ewropea li tajt aħna kontra il-Eurobonds, aħna kontra da, kontra l-oħra. Issa jina rid ngħid li jina inħoss li situazzjoni hija serja wisq u ma nistgħux noqogħdu naħsbu eh, fuq medda qasira ta' żmien. Irridu narfu li teżisti problema reali bl-euro. Teżisti, reżisti riskju sistemiku għas-sistema. U Iva, fil-fatt ringrazzjak tal itkellimt tkellimt fuqa. Hemm riski sistemiċi serji fuq il-balance sheet tal-ECB. U l-ECB kella tintervjeni għaliex ma kienx hemm bizzejiet minna ħata tal-istati membri u mill-politiċi biex inkunu staw nsolvu il-problemi reali. Għal daqstant, mannix nikritikaw lil dak li qed salvana. Ġbir li sibi, għaliex li sibi xamel dak l-istadju imlew il-vojt. U l-mandat ewlieni tagħhom mhux l-unika mandat iżda dak ewlieni tagħhom huwa stabilità tal-prezzijiet u tal-flus. U sabiex dan isir, huma bil-fors kellhom jieħdu ċertu miżuri li ma maġewx ġewx maħsuba oriġinarjament ma mhumiex projbiti. Iġbiri, mixin skont il-liġi u emmek il-president tagħna għandu zbal. U anka l-kollega Epping għandu zbal. Għal daqstant, irrit ngħid li huma ma xtraw lebda bonds fuq il-suq primarju u ma xtrawhom mill-suq sekundarju u biskont. U jina nisma ħafna klim dwar ir-riskju li huwa riskju reali. Iżda minnaħa l-oħra, Jekk dawk l-ekonomisti li jaħsbu li fil-kas tal-Italja u Spanja għanna tifrida tal suq l-ECB ħajkunu għamlu profit għax fuq is-suq sekundarju. Saħat mu titkellem dwar l-opportunitajiet li ħarġu minn din is-sitwazzjoni. Jien mhux qed ngħid li din hija xi ħaġa li rridu najdulom proset, maħniex kontenti li l jisibi kellhom jihdu dan ir-rwol. Iżda, minnaħa l-oħra mannix nikritikaw lil dawk li fil-fat imxew dim u ħadu responsibilta. U jina naqbel mar rapporter bil-direzzjoni ġenerali. Għalix la darba ħnet naraw dawn ir-riski edin nitolbu lill-istati membri li jaqblu ma' sistema aktar federali fi żona euro, propju għaliex irridu nipproteġu l mill milli jkollhom jieħdu dawn ir-responsabiltajiet aħna irridu jena naqbel ma dak li ktib inti li aħna ebżon li konna integrazzjoni politika interna aktar b'saħħitha. Jiena naqbel ma Thomas Mann li dini xi ħaġa li tissir fil-metodu tal-komunità. Ma tistax tkun xi ħaġa li tiġi miżjuda fi spirtu in intergovernamentali li jiġi prezentat mill-Kunsill lill-istituzzjonijiet Ewropej jew inkella barra mill-istituzzjonijiet u rrid ngħid dan bħala Ġermaniż ukoll għaliex mhuwiex possibbli li eh, nidru li qegħdin noħolqu strutturi ġodda minn summits li jsiru bejn Ġermanja u Franza dawn iridu jiġu żviluppati fil-loġika tal-metodu tal-komunità u jiena ċert li r rapporter huwa konxu u għawek su Epping għandu raġun huwa konxu li dan għandu bżonn ċertu tibdiliet fil-trattat. Vera. Iżda, nistaw najdu li wara il-lezzjoniet li tal-limna minn din il-krizi u l-limitazzjonijiet li namlu ġestjoni ta' zona euro permezz ta' summits, nafu li irridu rifaċaw il-konsegwenzi seri. Naqbel ma' rapporter fuq dan. Jina għandi xi punti żgħar fuq ċertu ċifri u sorsi li mhux ħanoqgħod nsemmihom kollha għawek. Iżda, Wara li eh, faħart din id-direzzjoni ġenerali nixtieq insemmi ċertu punti eh, mod kritiku. Jina naħseb jista' għajem dubju li l-ECB ġi rapportat fit tlet gruppi ta' trojka li dejjem kien l-attur li mhux biss impona l-aktar disċiplina għax huwa korrett li l-pajjiżi li qed jirċievu l-flus bħalissa minn li FSF u li għandhom problemi kbar għandhom ikunu disciplinati. Iżda, huma kienu l-atturi wkoll li kienu l-inqas sensattivi għal kwistjonijiet soċjali. Jiġifieri jiena naħseb li l-problema mhijiex biss id-disciplina. Iżda li liberal tajjeb għandu jkun liberali soċjali. Jiġifieri li l-ispejjeż mandomx jirfawom id-dajfa, iżda jridu jinqasmu eh, b'mod eku. U U ukoll għal daqstant minn ħafna li eh, kisbu ħafna ġid personali. U hemm ħafna minn dan huwa tipiku li eh, fl-Italja il-miżura li tneħħiet hija il-dazju fuq il-levi fuq il-ġit. U rrid ngħid ukoll li rridu insemmu ċertu kwistjonijiet bħal valur estern tal-euro u il-konsegwenzi ekonomiċi li jista' jkollu. Jiena nista' ngħid li mingħajr il-kriżi tal-euro li nkunu onesti hawnhekk, ħafna pajjiżi esportaturi jkollhom ħafna iżjed problemi. U għal daqstant hemm ukoll raġuni ekonomika għalfejn għandna naqsmu xi ftit minn dan il-vantaġġ. U fl nett. Jiena nixtieq ngħid li għal dak li għandu x'taqsam il-politika monetarja hemm ukoll problemi fir-rabta tal-ħolqien ta' dejn pubblik privat. Għal daqstant jiena naħseb li t-tekst huwa imxaqleb li il-dejn pubbliku u minn fej ġi dejn u kif kiber għalix dan ġi li zjed mill-li tiħdu eh, ċertu riski li ġew minħabba dawn il-bubbles tal-investiment periodi ta' eh, rati ta' interess baxxi, l-introduzzjoni waqt l-introduzzjoni tal-euro, mbagħad li ttieħdu fidejn l-istatu dan wassal għal dejn pubbliku kbir. Għal daqstant jena naħseb li l-analizi ta' surrepping hija naħa waħda għaliex ħafna mill-pajjiżi li issa għandhom problemi kbar ta' budget fil-fatt ma kellhomx problemi qabel ħarsu l-Ispanja, l-Irlanda, Dawn kienu vittmi, kienu vittmi ta' problemi fil-suq ta' dejn privat. Imbat wara, kienu l-pajizi nfusom li spiċċaw fil-problemi u jinsabu f'din is-sitwazzjoni. Ħafna pajizi kienu f'sitwazzjoni tajba, anka l-Italja per eżempju eh, naqset il-dejn il pubbliku tagħha. Issa dwar strumenti ġodda ta' politika u fuq politika monetarja jiena naħseb li hemm problema li l-ECB minna ħatana etħares wis lejn ir-rata tal-inflazzjoni li m'għandhom l-ebda influenza fuqha Ġifiri dan ifisser li ir-rata ewlenija, l core inflation rate, miex biss ta' 1% fil-sena li għaddiet, għandaqsan bil-politika monetarja. Ma tistax neħi l-effetti ta' prezzijiet ta' kumditajiet u ta' ikel. U minna ħal-oħra, jekk li sibi ma kellhomx biżejjed analiżi tal-inflazzjoni tal-prezzijiet, din tqajjem ċertu kwistjonijiet għaliex biex iġiet krizi għandek bżon razzi tal-interess, baxxi ma minna ħal-ħar għandekx bżon ma tixtieqx li kollok dawn il-bubbles. Għadda stantina naħseb li l-Bank Ċentrali Ewropew rrit jaħseb f'xi miżuri aktar innovattivi ħan iqafaw għalissa jien ħan fassal xi emendi jien qed nistenna bil-ħerqa id-diskussjoni iżda fuq il-kwistjonijiet Ewropej bażiċi jiena s'issa smajt ħafna qbil fuq il-metodu komunitarju, l-bżonna l-aktar politika komunitarja fuq iż-żona euro, fuq il level ta' żona euro, partikolarment kif wieħed ħares li sibi Min kritika mhux leġittima kif ukoll fuq kif wieħed jista' jieħu fuq spaltu ċertu riski li ma kienx ehm, maħsub għalihom. U issa il-kritika miex kritika il-ġittima iżda konsegwenzi fid-direzzjoni li semma ir rapporter Grazie. Okay. Ναι. Λέω, διάβασα την έκθεση του συναδέλφου. Rajt il-rapport tal-kollega dwar il-BCE u għandu osservazzjonijiet interessanti ħafna U hemm proposti li nixtiequ nitkellmu dwarhom. Fir-rigward l-istqarrija ta' spjegazzjoni huwa kif tibqa' dan l-aħħar naħseb fid-dawl ta' l-iżviluppi reċenti u hemm min qed jimbotta diffikultajiet fir rigward dak li qed jgħid li huwa liberali tal-Mediterran. Il-problema mhux għax qed jipprova jkun persuna minn Mediterran u liberali, iżda kien hemm Eh, diffikultajiet minħabba li eh, hemm ħafna mill-pajjiżi tal-Mediterran li għandhom il-problemi. Il-Greċja pereżempju, s-Spanja u l-Italja wkoll għandhom il-problemi. U għalhekk ma nistgħux nitkellmu dwar il-Mediterran kif konna nitkellmu qabel, iżda qed nitkellmu dwar kriżi ġeneralizzata tal-euro. U il-liberali u termini bħal liberali ma tantx għadhom ifissru wisq aktar jekk nħarsu kif żviluppaw l-affarijiet. Dan għala l-kriżi għadha d-dejja, għadha magħna u għalhekk nemmen li għadna qed inħarsu lejn il-sfaxxar komplet tal-settur bankarju Ewropew kif edna ftit jiem ilu. Jiena eh, xellugi Mediterran, U naħseb li hawn il-kwistjoni hija li l istatus tal-ECB, tal-Bank Ċentrali Ewropew, u l għan tagħha l-istabilità tal-prezzijiet kif ukoll il-problemi li affaċċat il-żona euro mod ġenerali bidlet tal kollox ir-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew, anzi ir-rwol tagħha kien diżastruż għaliex ma garantix il-stabilta monetarja u lanqas stabilta finanzjarja. Jekk nħarsu lejn l-anijiet statutari tal-Bank Ċentrali Ewropew dawn fallow u t-tieni net il-kollega diġà punt dan il-punt fil-fatt fid-diskors tiegħu hemm nuqqas ta' oversight demokratiku tal-Bank Ċentrali Ewropew. Fi rigward dak li seħ fl-2010 hemm ħafna fuq il-gazzetti l iskuża ta' dan kienet il-diskussjoni reċenti li saru u il-Bank Ċentrali Ewropew u istituzzjonijiet oħrajn intqal qegħdin hemm sabiex jiksbu jew jgħinu li tinkiseb l-istabilità tal-prezzijiet. Sekna toħarsa lejn ir-responsabiltajiet tal-bank u jekk tagħtu ħarsa lejn dak tassow li tassew inkiseb mill-bank innifsu f'dan il-perjodu isorġu lek ħafna domandi. Il-bank responsabbli wara kollox għaliex ma waqqafx il-firxa tal-żidiet tar-rati tal-imax f'ħafna stati membri ma setax tixtri aktar bonds tal-istat, per eżempju, ma setawx Jamlu dan mingħajr tibdiliet fit-trattat mingħajr eh, li jitolbu konferenzi intergovernativi. Iżda minħabba l-fatt li l-inflazzjoni kienet baxxa, il-bord ta' ġestjoni tal-banek seta' jaħseb li il-situazzjoni eh, li kien hemm fl-1900 98 kien ta' 2% kien hemm seta' jkun hemm intervent biex jinxtraw bonds tal-istat, iżda dan ma sex It-tieni ħaġa li m'għamlux kienet li waqfu l ispekulazzjoni Diġà tkellimna dwar il-problemi ta' spekulaturi u dawn in-nies ovvjament qegħdin hemm lesti biex jaħtfu l okkażjoni meta jkun hemm problemi li jfeġġu u nafu li hemmhekk l imġibba tal-bank ma tantx kienet tajba. Barra minn hekk ma provawx li waqfu l-firxa jew il ta' reċessjoni għaliex ma setax ikollha influenza fuq il-rati tal-imax fir-Renju Uniti jew fl-Istati Uniti u l-għamlet xi ħaġa dwar il-sistema bankarja Ewropea li kienet tiddajjef li fil-fatt tista' twassal għal kriżi akbar minn dik li diġa rajna. Is-Sur Legard semma din il-possibilità fil-fatt fil-diskorsi tiegħu qed insemmi l-possibiltajiet ta' affarijiet li setgħu jagħmlu l-bank ma kinux jiswaw wis iżda setgħu isalvaw is-sitwazzjoni mhux se noqgħod nidħol f'aktar dettall iżda jekk inħarsu b'mod oġġettiv lejn il-problemi ta' żona euro u rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew Naħseb li rridu nisħu minn tal-inqas xinu ma dawk il-punti li jiena provajt insemmi fil-kumment inizjali tiegħi. Grazzi. Thank you very much, Mr. Chuntis. Grazzi ħafna l sur Chuntis. Issa? ħanniħu l-kelma Umbat hemm tliet membri tal-kumitat li ħejdu l-kelma warajja. Ħanżom fil-qosor, kentejn malajr, u ħanikkummenta fuq xi punti li tqajmu. L-ewwel nett. Nistgħu naraw x'kienu l-fatti, l-fatti kienu li l-istruttura eh, interistituzzjonali li kien hemm meta stabilixxejna l-euro kienet li l-Unjoni Monetarja u Ekonomika kienet kemm xejn mhux soda, ma kienx stabbli. U dan meta mqabbel ma l-2005. Hemm bżonn li nagħmlu ċentralizzazzjoni tal-politika monetarja u jkollna bank ċentrali indipendenti li jġesti l-affarijiet. Jeħtieġ li jkollna koordinata limitata ta' sovranità budgetarja permezz ta' patt u mbagħad għandna bżonn ukoll politika oħrajn bużu eh, ta' koordinazzjoni miftuħa. Dawn huma tliet prinċipji li jistaw jitqisu bħala uh, twissijiet fil-bib tal-infern ta' Dante, ta' jgħajt il-kellim. L-importanti li ma jkunx hemm default fallimentu li ma jkunx hemm ħruġ u nafu x'ġara wara kollox, għalhekk rridu nħarsu lejn xinu mal-fatti u naraw jekk tassew għanni bżonn disin ġdid. U naħseb li tliet punti li semmejt l-ewwel il-kompetittività li tista' tintuża, tieni netta nistgħu niffaċilitaw li ngħinu l dawk il-pajjiżi jinsabu diffikulta biex ikun jistgħu jżommu mal-impenji l-impenji tagħhom inkella il-koll ser imbatu u wkoll se nkunu mxekla. U t-tielet nett importanti li nwaslu għad kabbir, speċjalment fi żminijiet li għaddejjin minnhom. U jekk nagħtu ħarsa lejn iżviluppi tal-Istati Uniti, l-Ewropa u l-Ġappan, il-Ġappun importanti li insegwu dawn l-affarijiet. Il-kompetitività mela, id-disciplina, għanna għandna l-pakket tal-sitt miżuri leġislattivi u l-Parlament qed isejjaħ biex ikun hemm aktar passi li lin minn dak li jixtiequ jagħmlu il-Kunsill. Jiena nemmen li l-Eurobonds intqal li dawn ser ikunu uh, blank check għal dawk li ma jistaw iġestu l-finanzi, iżda ser ikun hemm limiti li fihom tista' pa toħroġ il-bonds nazzjonali, bat ikun jistgħu joperaw mod ieħor. Din semmija s-sur Tremosa u tista' tistipara kondizzjonijiet għall-aċċess għall-Eurobonds. l limitu li tkun ħaġa iżda anki li inqas minn dan il-limitu minn dan il-livell l-awtoritajiet jistgħu ma jiġħdu l-aċċess għal bonds jekk il-pajjiżi konċernati ma jżommux mar rekwiżiti stabiliti. Għal daqstan ikun hemm sanzjonijiet li sissa ma kienx il-każ, ma kienx hemm sanzjonijiet sissa. Il-Fond Monetarju Ewropew jista' jiżgura wkoll li l-istati membri jkunu konformi mar regoli wara kollox. Kien hemm l-idea li ħajkun hemm sanzjonijiet mill-fondi strutturali l-fondi ta' koeżjoni u għalhekk x'namlu b'dawk il-pajjiżi madanakollu li ma jżommux mal-rekwiżiti u ma jirċevux fondi ta' koeżjoni u fondi strutturali dawk il-fondi biss ħankunu nistaw nġbdu xi flus minnhom, ovvjament ħan osservaw iżda rridu naraw li napplikaw regoli differenti fejn hemm bżonn li japplikaw b'mod differenti. Irridu nimxu ma' tlet punti li semma sur Tremosa, għandna bżonn politika ċentralizzata. Ma nistawx inġelu l-Bank Ċentrali Ewropew li jieħu passi straordinari li jmur li l-inmi l kompetitiju l-istati membri rridu jżidu l-impenji tagħhom u jżommu magħhom u mbagħad irridu waslu għad kabbir. Il-Bank Ewropew għall-Investiment għandu fondi ta' madwar żewġ terzi tal-Kummissjoni Ewropea fuq, fuq skala ta' xar snin u hemmhekk ikun hemm potenzjal għal self. Forsi nistgħu nħarsu lejn xi bħal pjan Marshall u bħala liberali jew liberal soċjali kristjan Spanjol u mill-Mediterran jiena naqbel ma' rapporter fuq dan il-punt partikolari. Forsi ftit aktar minn membri mill-grupp politiku tiegħi stess. Grazzi. Signor. Well, since everybody... Grazzi. La qed titkellem dwar il-liberali mill-Mediterran, jina se nitkellem u koll bħala wieħed minn dawk il, minn dik ir-razza rari. Wieħed minn dawk il-ftit jiena. Nishtiq nibda billi ngħid li l-falliment fil- arkitettura tal-euro hija dejn li ġi akkumulat u raġuni oħra hija differenza bejn il-produttività bejn intramuntana u nofsinhar. Din hija raġuni ewlenija ta' dak li ġara u għalhekk is-sanzjonijiet awtomatiċi biss ma jistawx ikunu l-unika soluzzjoni għal l-arkitettura jmiss tal-Ewrop jeħtieġ li jkollna modi kif inkunu nistgħu nitrattaw differenzi tal-ġejjini fir-rati ta' produttività biex bekk din il-problema ma tinħoloqx fi żmien 10 snin oħra bħalma inħal elf dawn l-aħħar 10 snin. U dan ifisser li jkun hemm aktar integrazzjoni Ewropea iktar minn sanzjonijiet awtomatiċi. Dan huwa l-punt li xtaqt nagħmel u għal dan il-an naħseb li r-rapport li għanna Missur Ramon huwa punta tluq tajjeb ħafna. It-tieni ħaġa li nixtieq ngħidilkom hija d deflazzjoni bħala mod kif nkun nistgħu nħarsu id-differenzi fil-produttività ma tantx hija mod tajjeb kif aħna nimxu. Hija diffiċli ħafna sistemi politiċi li jagħmlu deflazzjoni f'pajjiż. U dan din ma tista' tkun is-soluzzjoni ta' kuljum għal ħidma tal ewro u għal politika finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. It-tielet punt li xtaqt nagħmel hija li huwa li il-mod intergovernattiv għandu fih nifsu stess perikli morali. Il-koll għanna l-elezzjonijiet, il-gvernijiet għandhom l-elezzjonijiet u meta dan ikun il-kas, il-gvernijiet lesti li jagħmlu kwalinkwa ħaġa biex jerbħu l-elezzjonijiet. Dik l-ewwel ħaġa li jkollhom fuq u Ovvjament il-gvernijiet ikollhom kwistjonijiet differenti meta mqabel mal-Unjoni Ewropea biex jitkellmu biex jagħmlu kompromessi u għalhekk faċli aktar għal gvernijiet li jiksru r-regoli. U għalhekk l-arkitettura li għandna bħalissa xorta waħda, anke jekk ħanibdluha, xorta waħda ħtibqa' wisq intergovernattiva rridu nissiltu biex ikonna metodu komunitarju u jekk dan tassaw irriduh rridu nissiltu aktar. Kentejn fuq ir-rapport u punt fuq dak li seħ fil-pajjiżi li huma f'diffikultà bħal Greċja. Kentejn fuq ir-rapport. Il-Ministru tal-Finanzi Ewropew idea tajba mod sabiħ ħafna biex nisprimu l-affarijiet, hija xi ħaġa li tidher ħafna li tispikka u fil-politika tiffoka l-attenzjoni u tmexxi l-affarijiet il qudiem Iżda rridu nżommu f'moħħna li l-rwol tal-Ministru tal-finanzi xorta waħda ħajkun li jaħdem mal-Ministri tal-Finanzi l-oħra u għalhekk rridu sustanza biex tassow nifmu x'jista' jagħmel il-Ministru tal-Finanzi. Għandna bżonn aktar elaborazzjoni sabiex inkunu nisnaw nifmu u nikkonvinċu li ċittadini eżattament aħna x'infissru. Għax aħna fl-Ewropa m'għandniex bħalissa Prim Ministru. U issa kentejn fuq l-Aġenzija. Naħseb li jkollna oligopolija ta' Eh, aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu hija problema serja. U l-Bank Ċentrali Ewropa hekk għamel xogħol siewa ħafna. Iżda jekk ikollna aġenzija ta' klassifikazzjoni Ewropea din ma tistax tiġi sussidjata wara twaqqif tagħha minn flejjes tal-gvernijiet, inkella tkun radikola li jkollok xi ħadd li jagħmel sussidi u jgħid l swieq x'gvern eh, xogħol tajjeb qed jagħmlu gvernijiet. Jekk dan ser iseħħ, trid dbieħ il-tbassir tagħha l suq trid tkun tbassir serju u mbagħad tkun tista' taħdem. Tista' tkun utli għaliex din l-oligopolija teżisti hemmhekk u mhux qed tagħmel xogħol tajjeb ħafna. U fl-aħħar biex nagħlaq kemmtejn fuq kif wasanna fejn ninsabu. Smajt l-intervent tal-kollega mill-ħodor fuq ħtieġa li namlu distribuzzjoni mill-ġdid. Iżda mhux l-istess ħaġa insibu f'kull pajjiżi. Fl-Irlanda, fil-Spanja kien hemm bubbles ta' investiment, iżda fil-Greċja dan ma kienx il-każ. Kienet in-nefqa pubblika li ingħatat li nies li kellhom aċċess akbar għal flejjes pubbliċi. U hemm sitwazzjoni kompletament differenti minn pajjiż għal ieħor li tvarja minn pajjiż għal ieħor. Grazzi. Filip Lambert. Gracias. Uh... Ah, Filip Lambert. Grazzi fuq il-rapport innifsu l net kemmtejn Nixtieq nara aktar u forsi paragrafu. ngħid l-affarijiet kif huma u aħna rridu nkunu aktar diplomatiċi biex l affarijiet kif huma dak li qal trixe nar it tnejn għal kien li rna bżonn ngħidu li l swieq bankarji li huma mhux jaħdmu tajjeb għala minħabba d-dejn pubbliku jekk sewu d-dejn pubbliku jekk namlu tajjeb għalih kollox ikun sejjer tajjeb u jkollna l-likwidità fis-suq. Saċertu punt nista' ngħidu li għandu raġun f'dak li qed jgħid. U meta staqsejna lek lil trixe kif il-Bank Ċentrali Ewropew qis il-fatt li aħna qed nastu għal limiti fiżiċi fir rigward ir-riżorsi, it-tweġibiet kienu li prova jaħrab id-domanda jew inkella ikun vak fir-risposti tiegħu. U dak li għanna bżom il-Bank Ċentrali Ewropew hija iktar stabilta biex nkun nistgħu nħarsu lejn xenarji differenti jew ntejbu l-istabilta u nħarsu minn perspettivi differenti aħna rridu nsaħħu il kapaċità ta' analiżi tal-Bank Ċentrali Ewropew. X'infisser, x'irid infisser b'dan? il-kapacità ġifiri li naħsbu l-affarijiet minn perspettiva differenti. Mux naskaw il disciplina iżda nipoġġu fis-seħ regoli li jkunu jistaw jagħmlu sens. L-eżempju ta' dejn privat, per eżempju, eżempju tajjeb. Hija fattur. Imma nafu li hija fattur kbir, u mhux fattur biss, qed nitkellmu dwar 200% tal-GDP per eżempju, hija ta' tħassib u hija fattur importanti. Għalhekk naħseb li dak jista' jtejjeb ir-rapport jekk indaħlu dan il-punt f'paragrafu. Issa, fil-paragrafu 14 inti qed tistaqsi li l-Bank Ċentrali Ewropew jibbaża fuq il-klassifikazzjonijiet u fuq l-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu. Ħatmu perfett, ovvjament, iżda jiena insiba diffiċli li d-deċiżjonijiet tal-ICB jkunu jiddependu fuq klassifikazzjoni minn entitajiet privati u indipendenti. Hemm wisq element ta' fiduċa xorta waħda nafda il-kapacità ta' analiżi tal-ECB iktar milli nafda il-rating agencies tal-privat. U għalek li deċizjoniet tal-ECB jkunu dipendenti fuq l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu privati ma tantx hija tajba. Flok nifokaw id-dibattitu fuq l-Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu aħjar mentu għamx mhux automatiku awtomatiku fil-leġiżlazzjoni. Jekk natu l-dawn il-klassifikazzjonijiet ruol dominanti fit-testi, nkunu qegħdin ngħidu li ħajkun hemm nuqqas ta' rida ta' investiment lill-Aġenzija. X'inkunu qed ngħidu? Qed ngħidu lil kull entità finanzjari li ma tiġ taħsbu aktar kull ma tidu tagħmlu huwa aqraw xemm fir-rapport tal-Aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu din mhix ħaġa tajba. Issa nixtieq naqra xi dibattitim tas-sur Epping. Meta inti tajt li tixtieq iżid aktar istituzzjonijiet, naqbel miegħek li, anzi skużawni, meta s-sur Epping jgħid li jem etnemlu wisq istituzzjonijiet naqbel miegħu, jista' jkun il-kummissarju ta' Ecofin li hu r-rwol ta' istituzzjoni nistgħu noħolqu minn flok. M'hemmx għalfejn noqogħdu noħolqu istituzzjonijiet ġodda. Meta l-kollega Skilakakis qal Ministru tal-Finanza ma missa jaħdem mingħajr Prim Ministru nixtieq infakkar dak li qal Thomas Mann Ministru tal-Finanzi ma jmur ma jistax jaħdem mingħajr Parlament. Il-Parlament ma japprovax budget iressaq budget. Skużani, il-Ministru jressa il-budget u l-Parlament japprova fl-aħħar mill-aħħar il-budget. U emmin għall il-Eurobonds ħajaslu għal europa aktar integrata. U għandek raġun u għet jgħidu li jem uħud irridu dan il-punt. Le, aħna ma rridux li dan ikun il-każ. Aħna naħsbu li għanna bżonn li hekk isir. Jekk naħsbu li kull pajjiż ħajoħroġ mill-kriżi ħabta u sabta u sa, sa frattant ħaddieħor ħajprova reġġi eh, sejrin żbaljati. Fl-ewwel kwart tas-sena kien hemm min qed jgħid li l-Ġermanja ħatfalli qbija tal-Ewropa flimkien mal-Balkani. It-tieni kwart rajna li hemm xi realtà għal dan, iżda dan ma jaħdimx jekk intam taħsbu li emmin ħajkun sejr il-bahar u ħadd ieħor ħajqgħod jemel tajjeb għalih, naħseb li sejrin żbaljati mhux ser jibqgħu għaddejjinek l-affarijiet, mhix għax qed ngħid li Brussell għandu xi li ta' barra minnaw, iżda għandna bżonn li hekk isiru l-affarijiet, għandna bżonn għall-benessri għal-ġid tagħna. U għalhekk dawk li huma għandhom mħabba kbira l-Ewropa qed jgħidu li qed defendu n-nies mhux hekk qed ngħidu, qed ngħidu li għandna neċessitaw neħtieġa u l-għenija li rridu nagħtu ħarsa leha. Dak kollox. Grazzi. Thank you. Uh, next. Grazzi. Sur Xikluna. Grazzi, Signora President. Pal kollegi tiegħi naħseb illi ir-rapport Tremosa jagħti stampa reali tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-bank għamel biċċa xogħol tajba kollox ma kollox, imma hemm xi punti illi ta' min wieħed isemmihom. Uh, wieħed minn dawn jirrigwarda il-rati. Imma dana mhux qed ngħidu ħissa għax nafu x'ġara, ma anke qabel għadna illi eh, din kienet eh, iktar xaħat talba li talbu xi wħud milli xi valutazzjoni partikolari waqlija meta l-Ewropa kollha kemm tkun qiegħda f'qagħda daqshekk imwera e, e, wieħed ma jistax jieħu wieħed deċiżjoni għal ftit u probabbilment din id-deċiżjoni issa se jkollha titreġġa' lura. Umbagħad dwar il-pressjoni li għamel Bank Ċentrali Ewropew kontra l-ristrutturar ta' dejn Dak iż-żmien kien ovvju illi il-banek kien se jkollhom eh, jagħmlu tajjeb għal dawn id-diffikultajiet kif għamlu l-gvernijiet. Issa bil-metodu il-metodu li qed jiġi ipprovat bħalissa li tamaw li jirnexxi imma dak iż-żmien kien imur wisq kontra uh, dak li uh, eh, forsi wieħed ħaseb li kellu jsir dak iż-żmien. Issa dwar il-Ministru Ewropew tal-Finanzi qed inħarsu hawnhekk dwar il-politika tat-taxxa, politika fiskali. Issa eh, eh, hemm din il-prassi illi l-pajjiżi jridu jagħmlu limitu massimu tal-dejn jew tad-deficit tagħhom mhux biss bil-liġi imma skont kostituzzjonalment. Irridu noqogħdu attenti ħafna. Fil-prinċipju aħna naqblu li hemm bżonn li jkun hemm kontroll, imma dan huwa mod riġidu ħafna ta' kif nagħmlu l-affarijiet. Timmaġinaw kif kull Bank Ċentrali Ewropew kellu jsir bord tal-munita u tal-valuta u aħna hekk inkunu qegħdin nagħmlu jekk nagħmlu capping riġidu, iva rridu li jkun hemm eh, istituzzjoni fiskali li tkun indipendenti biex tajt xistaw ma jistaw jagħmlu l-gvernijiet individuali, pero biex wieħed ikollu capping kostituzzjonali naħseb illi hawnhekk ikunu qegħdin eh, ndedlu mażra uħna oħra monqna. Naħseb illi l-Bank Ċentrali Ewropew iva jidher tajjeb ħafna fuq il-karta ma meta jkollok istituzzjoni li tkun qed tipprova illi Eh, tamel ħilita biex eh, eh, salva l-euro bil-fors issir mbagħad istituzzjoni politika għalhekk naħseb illi hemm bżonn ta' arkitettura ġdida żona euro il-punti kollha li qajjem is-sur Epping bħal perikli morali, sanzjonijiet il-bejlaw u l-austerità huma tajbin kieku konna tkellimna fuqhom ħames snin ilu, imma illum nafu illi dan ma tax riżultati mixtieqa u għalhekk issa irridu nerġgħu naħsbu dwar kif irridu noħolqu l-arkitettura tal-żona euro. Sur Schmidt, Grazzi, Signora President, għalija Ramon huwa eh, eh, liberali tajjeb ħafna u huwa valur miżjut li hu jiġi minn Barcellona. Naħseb illi huwa essenzjali għal dawk il-pajjiżi għal menu għal pajjiżi bħal tiegħi li mhux parti miż-żona euro illi dima sejħulix kriżi ta' l-euro. Irridu nsejħula kriżi ta' dejn. Għaliex inkella ħadd għalmenu mhux f'pajjiżi ħadd mu se jemmen illi l-euro se jirnexxiela tiffaċċa il-problemi illi għandu d-dimu. Jiena dejjem attent ħafna meta tkellimt f'pajjiżi stess li responsabilta e, e, dak li wassal għal din il-kriżi huma l il gvernijiet huma għandhom it-tort u mhux l-euro huma l-gvernijiet individwali li huma ma zammewx il wedi tagħhom U jekk l-argument ikun differenti, mela emnuni illi ikonna uh, eh, problemi kbar illi inkomplu inwessaw iż-żona euro għal daqstan hemm bżonn illi noqogħdu attenti kif nitkellmu. Jina nixtieq nitlob ir-Ramon u ngħidlu tista' tejni għax inti semmejt l-Eurobonds kemm il-darba. U dawn l-aħħar snin jiena nisimgħu ħafna dwarhom dawn il-Eurobonds. il eurobonds bħalli kieku kienu il-salvatur ta' kollox. Imma eh, jiena eh, votajt favur għax ma konċa raf xaqbat namel. Jiena provajt eh, fil-btala tas sajf neżaminom ftit dawn il-Eurobonds. Issa tistaw tajdu li b'mod konvinċenti għalfejn dawn il-Eurobonds għanna ndaħluhom issa. Nafu kemm hija xi ħaġa komplikata u ma rridux natu l-impressjoni li dawn l-Eurobonds se jisolvu l-problemi kollha. Għaliex dawk il-problemi li għandhom il-problemi bis-sistema attwali għalfejn għandhom iġibu ruhom b'mod differenti jekk id-dejn sovran jitqassam lejn pajjiżi oħrajn. Almenu dak huwa l-argument li resqu f'pajjiżi kif għattilkom jiena votajt favur. Imma naħseb illi għandna noqogħdu ftit attenti u m'għandniex nagħtu l-impressjoni li aħna l-Ewropa sen, sen salvawa b'daqshekk. Ramon, inti eh, għaref uh, ħafna, forsi tista' tikkonvinċi lili u uh, għaliex jisimgħu iktar dak illi jgħidu l-Ġermaniżi, jiġifieri illi dan mhuwiex il-mezz jew għalmenu mhux l-uniku mezz kif aħna nistgħu nsibu triqtna barra minn din il-kriżi. Grazzi ħafna għal din id-diskussjoni u ta' rapport liberali eccellenti li waslinna minn Barcellona. Ramon, nisimgħu minn għandek. Malajr, malajr, naf li il-ħin qed jafas, għandna ġenda mimlija ta' spajda. Is-sur Epping telaq, rrit ngħidlu fil-Mediterran aħna mhux biss nipproduċu iż-żejt ta' zebuġa, nista' nagħtih statistika u ngħidlu li l-Baħar Mediterran sar important, eh, importanti daqs l-Oċejan Paċifiku eh, traffiku tal-containers. U Eh, fe hemm traffiku fil-Mediterran milli hemm traffiku bejn l-Amerika ta' fuq u l-Ewropa. Jiġifieri nittama illi f'dan is-seklu aħna se nipproduċu ħafna iktar mill-żejt ta' żebbuġa. Jiena irrid li l-pożizzjoni tiegħi hija l-pożizzjoni tiegħi personali u ma nistax nitkellem għannom tal-grupp tal-liberali kollu kemm hu naf illi għat kbir tal-membri uh, jaqblu pal bħal pereżempju il-President Verhofstadt uh, baqa koerenti u Jitlop u jajjat u jappella l-iktar integrazzjoni Ewropea imma hemm ukoll gruppi ieħor ta' membri tagħna li huma xettiċi bħal pereżempju l-kollega tiegħi Wolf Klintz sitt xurilu kien eh, kontra l-ideja tal-Prim Ministru Ewropew u eh, għalli ftit ġranet ilu illi jgħat ikompli jixtarra din il-possibilità u illi għal issa mux qed jgħid li din hija xi ħaġa li m'għandix issir assolutament, jiġifieri eh, dinja mentalità illi eh, wieħed iżom moħħu miftuħ u ikun lest illi jemenda jew jibiddel il-pożizzjoni tiegħu f'każ ta', ta bżonn. Jorgo Xatil Mazzaki naħseb jaqbel miegħi hawnhekk imma fil-grupp TI hemm eh, liberali li ma jaqblux ma din il-pożizzjoni imma hemm il d 66 illi jaqbel. Jiġifieri jiena Eh, għandi appoġġ pjuttost wiesa fil-grupp tiegħi. Issa, din il-kriżi aħna rridu narawha bħala opportunità biex intejbu l-integrazzjoni Ewropea u biex nimmodernizzaw dawk l-ekonomiji li huma inqas effiċjenti jew il-governanza ekonomika li ma tantx hija daqshekk effettiva. Għalhekk aħna għandna bżonn it-tmexxija tal-pajjiżi tan-naħa ta' fuq, pereżempju il-Ġermanja li hija il- fuq il-linja ta' qoddim fl-Ewropa f'dik li huwa popolazzjoni, kompetittività, eccetera kif eh, kien għal Helmut Kohl meta eh, kien fuq il-linja ta' qoddim meta nħalloq l-euro Ġifiri, aħna għanna bżon li konna tmexxija, jkonna minni mexxina f'dan il-proċess. Jiena eh, għandi eh, argumenti favur il-Eurobonds. Nar it-tnejn smajna illi għal-Eurobonds il-prerekwiziti għad disċiplina fiskali fl-istati membri kollha Ġifiri aħna qed nistennew ukoll minant il-Kummissjoni uh, proposta fuq l-Eurobonds. Imma natik iktar informazzjoni dwar dan. Grazzi ħafna. Grazzi eh, l-iskadenza l-emendi hija 8 ta' settembru f'nofsinhar, niddiskutu l-emendi fil 3 ta' ottubru u nivvotaw fil-komitat fil-11 ta' ottubru bittama illi uh, nivotaw fil-plenarja ta' 2 ta' novembru. Jekk ikun hemm eh, possibilità li nagħmlu dan. Issa sej għanna rapport ta' Antolin Sanchez Presedo. Muchas gracias. Eh... Grazie ħafna, Signora President. Jena Spanjol imma minix Mediterranju għax jena mill-Atlantiku, minna tal-Atlantiku jena nittama li eh, xorta wahda nkunu nistaw niġbru l-ilmijiet eh, tal-ibħra kolla ġviri, l-ilmijiet kolla anka ta' Xmajer Isom eh, ħaġa wahda il ftajim fuq il-kreditu li għandu xaqsa ma' serf ta' djar iwa lan tal-rapport tijaj. Jina rritnajt li dan ħajkun rapport fe ħaj jipparteċipaw kol il-Kumitat tal-Affarijiet Ġuridiċi u eh, l imko Fil-ġuri aħna ħajkonna eh, proċediment ta' kooperazzjoni informali. Għal daqstant jina impenjajt ruħi li ninaqat mal-rapporter qabel il-votazzjoni l-ħassir u niprofaw koll ndaħlu dawk l-aspetti li li zjed jaffettwaw l-ambitu tal-Kumitat tal-Affarijiet Ġuridiċi kif ukoll dak tal-Affarijiet Ekonomiċi. Minna ħal-oħra fl-imkien mal-Kumitat Imko il-proċedura ħatkun waħda ta' kooperazzjoni imsaħħa, ġifiri li għamilna huwa li rajna eżattament x'inhuma il-kompetenzi eh, esklużivi ta' kull kumitat, li konsidraw il-profil ta' kull waħda mbagħad fl-istess ħin rajna eżattament fejn nistgħu naqsmu l-kompetenzi. Iġbiri, it-tmexxija tkun taħt il-Kumitat tal-Ekonomija iżda aħna ħajkonna din il-kooperazzjoni mill-viċin ħafna ma' dan il-Kumitat skont dak li diġa sar fil-rizoluzzjoni fil eh, fl-2006 fil-rapport ta' Purvis. su ukoll fuq dak li sar fil-Green Paper fuq il-kreditu fl-2005. Għizja ħagħa importanti ta' dan il-rapport huwa il-white paper li prezentat il-Kummissjoni fl-2007. Din il-white paper qalet eh, li il-suq tal-self għaddjar u huwa essenzjali għall-ekonomija Ewropea u ukoll għal funzjonament tas suq intern. Fl-istess ħin din il-white paper kienet ġiet prezentata dalla darba diġa kienet feġġet il-krizi eh, eh, fil-Stati Uniti għal dastant għamlet referenza għal kreditu u għal self responsabli kif ukoll għal dak li għal xaqsam ma' riskju. U dawn l-elementi kienu segwiti wkoll mill-Kummissjoni f'konsultazzjoni li saret eh, fuq il-kreditu u self responsabbli kif ukoll fuq dokumenta ħidma li kompla fl-2010. Dwar is-self responsabbli konna diġa bdejna dakinhar biex nibdew fuq dan il-suġġett. U jiena nixtieq nirringrazzja lil daw kollha li pparteċipaw u nixtieq ngħid li jiena għandi rrida li inkompli naħdem flimkien magħhom u mal-membri kollha tal-kumitat jina nilqa il-proposti li jistaw jiġu i-prezentati sabiex nkunu nistaw ntejbu il-rapport kif ukoll e, jina les li nkunu nistaw naħdmu biex nkunu nistaw nindefendew u e, b'suċċess fil-proċess ta' kodeċiżjoni biex nħu ftejn mal-Kunsil. Dan huwa rapport twil mhux ħażin, jiena ħan nipprova nitkellem fuq liżiet aspetti importanti, hawnhekk għandkom in-nota ta' spjegazzjoni għandkom xi dettalji fuq is-swieq ipotekarji. Jina nħala ftit dettalji biex nkun nistaw taraw eżattament il-rapport xinu. Mela, l ewwel neti għal kompożizzjoni tal-prezzijiet. Hemm miljuni ta' ċittadini li huma affettwati minn dan it-tip ta' self. Eh, sebajn fil-mija tal-popolazzjoni fl-Ewropa għanda il-propieta għal daqsantija ta' importanza kbira. Għal daqsant irridu naraw eżattament it-tfaddil fuq medda twila twila ta' żmien. Il-kreditu ipotekarju kien ta' 52.3% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea fl-2009. Il-każijiet ta' kreditu transkonfinali ma tantx hemm u hemm proċess ta' konċentrazzjoni ġifieri il-ħames entitajiet l-aktar importanti f'kull pajjiż huma l-75% tal-operazzjonijiet. Ġifiri, il-suq mhuwiex neċessarjament fragmentat, imkisser iżda għandu ċertu eh, riġididajiet. U b'dan il-meta jaħdem dan il-mod, qed joħloq ċertu problemi. Il-prezz tal-kreditu u tas-self din ħaġa importanti ħafna wara riżultat ta' numru ta' fatturi l-ispejjeż tal-finanzjament, l-ispejjeż ta' ġestjoni u distribuzzjoni kif ukoll dak li għandu x'jaqsam mal-marġi ta' profitt Jista' jkun hemm każijiet fejn wieħed jipprova jgħin il-finanzjament biex nippruvaw nevitaw spejjeż lil persuni u l-amministrazzjoni u dan huwa hawnhekk suġġett importanti huwa importanti naraw ir-riskju. Għax għan ta' regolament tajjeb għandu jkun li li kull kreditu mhuwiex aktar ma jiswix iktar mir-riskju li hu u ma nittrasferux l-ispejjeż fuq ħadd ieħor u din hija ħaġa importanti għal regolament. Il-proposta għal Kummissjoni fija 33 eh, artiklu u żewġ annessi u aħna prezentajna 177 emenda. Iġifiri, aħna meta nikkonsidraw id-daqs tal-proposta tal-Komissjoni naraw kemm hemm emendi. Fil-premessi hemm 47 emenda, 125 fil-artikli u 2 fl-annessi. Mela, fuq id-dejn il-kreditu lill konsumatur hija parti mill-kreditu li jeżisti u mill-problemi li jeżistu ta' self żejjed jew ta' dejn żejjed, ma din nix parti ta' problema. Dawk il-konsumaturi eh, ibatu iżjed minn dawk li jagħtu is-self. Il-problemi tal-dejn żejjed mhumiex iffokati biss fis-suq tal-self għad-dejn iżda wkoll Eh, fiswi oħra ġifiri qabel ma ġiet proposta il-proposta jira tajt eh, itra u tkellimt fuq il-problema li il-fat li dan din il-problema tal-ipoteki tmur li lin mis sempliċi kreditu għad-daru. Dinija eh, it-tra li flimkien mal president tal-Komissjon tal-Kumitat konna batni għall il-Komissjoni biex nifacċaw dan il-punt. U jena naħseb li hemm numru ta' aspetti fundamentali rridu nikkonsidraw li mumma ma jinsabux fid-direttiva preżenti. U waħda minn eh, din l-emendi hija xi ħaġa li trid issir fazzjonijiet futuri, partikolarment għal dak li għandu x'jaqsam mal-settur privat fis-settur pubbliku qed nitkellmu fuq il patta ta' stabilità u tkabbir. U issa qed naraw ukoll ir-rabtiet bejn eh, dak li għandu x'aqsam mad-dejn pubbliku d-dejn privat u d-disciplina makroekonomika qed nibdew naħsbu insomma fuq dawn l-affarijiet biex naraw eżattament l-influenza tad-dejn pubbliku fuq id-dejn privat. Imma id-dejn pubbliku għandu bżonn eh, ċertu attenzjoni x'mandux m'għandux eh, struttura U rridu naraw eżattament minn aspett makroekonomiku kif jiżviluppa il-kreditu, x'inhu għal użi jekk hux illimitat, x'użu jista' jkun hemm tal-kreditu u minnaħa l-oħra hemm il-perspettiva strutturali nassiguraw li il-kreditu jintuża b'mod adegwat għall-inqas għal dawk l-istituzzjonijiet li jixtiequ depożiti pereżempju fl-Istati Uniti. Is-Sur Bolker u l-FSA kif ukoll eh, tarren fir-Renju Unit ukoll qed jippruvaw jaraw x'jista' jsir f'dan il-qasam u aħna wkoll irridu nagħmlu xi ħaġa fuq il-livell tagħna tal-Unjoni Ewropea. Umbat hemm problema oħra li ċertu entitajiet eh, għandhom problemi u dan huwa problema komuni. U ma nistawx ħarsu l-naħal oħra u ninjorawha din, ma nistawx ma naffaċċawhomx dawn il-problemi u għal daqstant nindirizza l-Kummissjoni li aħna nixtiequ li tippreżentana rapport eżawstif sabiex ikunu nistgħu nanalizzawhom, nippreżentaw forsi soluzzjonijiet. Din hija kwistjoni eh, tissa hija xi ħaġa importanti ħafna li jiena xtaqt insemmi dan il-punt fil-bidu tal-interventini tiegħi. jittini tieni punt. Mela, outlet kapitli ġodda li ma kienu jeżistu fil-proposta tal-Kummissjoni. Tal Dan huma tliet kapitli qed jiġu proposti qed jiġu proposti għaliex aħna naħsbu li huma importanti ħafna huma suġġetti li jridu jiġu faċċati issa. Ħaġa oħra hija ir-ritmu li jista' jiġi jiġi stabilit fil-teħid eh, ta' ċertu miżuri u din xi ħaġa nistgħu narawha u naraw ukoll eh, fejn u kif l-aħjar mod li nimxu. It-tieni net il-kapitlu li għandu x'aqsam mal-edukazzjoni finanzjarja. L-edukazzjoni finanzjarja hija vitali, importanti ħafna sabiex ikollna self-responsabbli. Hija importanti ħafna sabiex ikollna ċertu standards li fil-bazi tagħhom għandhom eh, il-fatt li wieħed jaċċettom għax jifhem x'qed jagħmel. Jiġifieri minnaħa hemm l-edukazzjoni eh, finanzjarja, minnaħa l-oħra l-informazzjoni tajba, minnaħa oħra il-possibilità ta' pariri professjonali. U fl-opinjoni tiegħi dan xaġa importanti ħafna. Imma l-edukazzjoni finanzjarja ġi tiġi introdotta f'dan il-f'dan il-fajl u importanti li jitlu għaliex ġi tkun edukazzjoni li tinvolvi kemm l-sistema finanzjarja wkoll l-entitajiet imma mhux biss għax din hija kwistjoni taffet ukoll is-sistema finanzjarja. Tieni net il-proposta tal-Kummissjoni titratta b'mod partikolari dawk l-aspetti li iwaslu għall firmar tal-kuntratt. Iva ħaġa tajba di. U hemm ċertu aspetti jiena naħseb li jistgħu jittejbu. Iżda ħlief għal dak li għandu x'jaqsam mal-early payments Iġifieri wieħed ħallas minn qabel ma tiffaċċax il-problemi kollha li jiġu trattati waqt tul il-kontratt kif ukoll ċertu problemi li jistgħu jinqalaw fil-kontratt innifsu, fil-tfassil tal kontrat innifsu. Pereżempju, eh, kreditu ipotekarju li ma jinsabux fir-regolament eh, preżenti. U għal stand kien eh, hemm bżonn li nintroduċu kapitlu fuq eżekuzzjoni soda tal-kontratti ipotekarji. U sound performance hija huwa l-kapitlu li aħna eh, antiċipajna u mhux qed nitkellmu biss fuq il-early payment. Iżda ukoll kemm eh, kemm tista' tintuża l-ipoteka U hemm ċertu affarijiet ġodda, iżda hemm ċertu affarijiet oħra li diġà kienu fil-Green Paper, fil-White Paper u f'ċertu dokumenti oħra tkellimna fuq din il-kwistjoni. Irvi jekk hemm ċittadin Ewropew li għandu eh, ipoteka f'pajjiż u bat jimxi f'pajjiż ieħor m'għandux għalfejn jikkanċella il-kreditu ma jista' jkompli, ġifieri il-portabilità ta' dan li l-kreditu jista' jiċċaqlaq minn posta l-ieħor. U aħna nixtiequ nifavorixxu wkoll l-iskambji kemm li wieħed jagħti kreditu kif ukoll jirċievi f'ċertu ċirkostanzi biex sabiex inkun nistgħu nagħtu aktar flessibilità, nagħtu aktar flessibilità lil banek, jew inkella aktar flessibilità lil dawk li jridu jirċievu l-ipoteka eh, u li jixtiequ eh, jippoġġu għax imkien ieħor. Irridu nagħtu flessibilità għas-sistema ta' ħlas mhux it-tħul eh, kollu huwa regolarju, mhux kulħadd huwa uffiċjal hemm min għandu eh, tħul stabbli regolari imma hemm min ikollu tħul eh, mhux regolari. U għal daqstant irridu nkunu nistgħu niffaċilitaw li nippermettu dan it-tip ta' ħlas mingħajr ma jkun hemm pini. Għal daqsant dawn huma ehm, il- punti li għajimna aħna, aħna tkellimna dwar il-possibilità li dawk il-ipoteki li jinsabu barra jkun jistaw jiġu konvertiti, jew li persuna jew ċittadin Ewropew li jieħu eh, ipoteka f'ċertu perjodu ta' żmien meta jkun qed jaħseb li l-kondizzjonijiet huma favorevoli m'għandux għalfejn jinqabad dejjem b'dawk il-kundizzjonijiet u, for, u din forsi hija waħda mill-problemi, din hija waħda mill-problemi li kellna waqt il-kriżi. Għal daqstant din xi ħaġa li rridu nirranġawha, irridu niffaċċaw, niffaċilitaw il-possibilità li wieħed jaqleb minn eh, kreditu għal ieħor. Ġifieri dawn huma miżuri ta' flessibilità li rridu niffaċċawhom irridu naraw problemi fil-kriżi, kif ukoll fit-twettiq tal-ipoteki li l-proċedimenti jkunu ġusti, bilanċjati e, u, li jmorru flimkien mar regolamenti kollha l-oħra li qegħdin nieħdu fil-qafas finanzjarju. Għal daqstant aħna ippreżentajna numru serje sħiħa ta' proposti li jena naħseb li jistaw jgħinu sabiex ikunu nistaw insaħħu l-funzjonament tal-sistema ta' sistema ipotekarju Ewropew. Issa mbagħad it-tielet kapitlu li jirreferi għal fiduċa fis-swieq finanzjarji. Jekk aħna nixtiequ li sistema ipotekarja Ewropea taħdem irridu nkunu nistgħu niffaċilitaw il-moviment tal-kapital kif ukoll il-finanzjar tal ipotek irridu noħolqu sistema li huwa trasparenti u ta' min fuq għal daqstant aħna nħossu li hemm bżonn nistabilixxu dawk il-miżuri, il-mekkaniżmi ta' traċċabilità u trasparenza sabiex ikunu nistgħu naraw eh, minn għandu l-ipoteka Ewropea x'in l-informazzjoni ħadd intbagħat u mbagħad ikunu nistgħu Eh, naraw eżattament eh, dan l-informazzjoni kollha fil-kreditu ipokatikarju u fl-istrumenti finanzjarji kollha li jista' jkun hemm. Aħna għandna bżonn ta' sistema ta' eh, evalwazzjonijiet li tkun indipendenti u li taħdem li hija rigoruża u li huma responsabbli li jweġbu għal metodi konsistenti li għandna bżonn. Ovvjament għandna bżonn indiċi fuq il-propietajiet U dan kollu li ħajwetta huwa li ħajkun jista' joffri aktar fiduċja fuq is-sistema ipotekarja Ewropea. U dawn huma kwistjonijiet li ġew ippreżentati mill-Kummissjoni fil-White Paper u anka eh, dawn eh, tkellimna u anka f'xi rakkomandazzjonijiet u hemm xi istituzzjonijiet internazzjonali wkoll li iddiskutew dawn il-problemi. Iżda ma kinux inklużi f'dan ir-regolament li tant huwa importanti sabiex ikun nistgħu nassiguraw il-fiduċja l-kredibilità tas-suq finanzjarju tagħna. Fil-proposta tiegħi dak li qed nipproponi huwa orjentament akbar lejn ir-riskju ġifieri. Il-proposta tal-Kummissjoni fl-opinjoni tiegħi kienet eh, tajba mod ġenerali iżda kienet eh, uniformi iżejjed U kienet eċċessiva f'dan il-qasam tal-uniformità u rridu nifacċaw li il-fat li il-krediti ta' eh, ipoteki għandhom riski differenti, livelli differenti ta' riskju. Umbat hemm ċertu eh, ipoteki li jista' jkollhom eh, differenzi kbar fil-ħlas għal daqstant jistgħu eh, ifissru riski akbar jew inkella oħrajn li forsi għandhom riski akbar minħabba situazzjoni ta' swieq li għaddejja minn żieda fil-prezzijiet, pereżempju f'xi mument partikolari għal daqstant iwassal għal aktar riski u dan kollu jiddependi minn kif jiżvolvu is-swieq Għal daqstant, dawn il-krediti, dan l-ipoteki li għandhom iżjed riski, aħna nistaw forsi natu aktar odda sabiex dawn it-tip ta' krediti kollom l-informazzjoni neċessarja, kollom il-mizuri neċessarja sabiex nkunu nistaw niprovaw nimminimizzaw dawn il-riski, għana naħsbu li huwa importanti li konna dan. Minn barra dan aħna għanna l-autoritajiet ta' ta' supervizjoni ħafna drabi għandna supervizjoni u regolamentazzjoni. U għatajab li konna supervizjoni għax edinem u jaraw l-affarijiet prattiċi u jistaw jissaxħu il-setat tal-autoritajiet. Tal-autoritajiet tassuq fejnem il-propieta. Iżda aħna nħossu li dawn miex laħjar autoritajiet biex ikun jistaw jiffaċċaw dan il-riskju għaliex dan ir-riskju jwassal għal nuqqas ta' bilanċ u huma riski li l-awtoritajiet ikunu jistgħu jidentifikawhom għal proprjetajiet ta' dawn il-sidin eh, ta' dawn il-proprjetajiet biex kun jistgħu jaraw eżattament x'inhuma il- eh, kif, kif jintużaw is-soltu x'inhuwa il-drawiet eh, ta' dawn il-krediti. Mela, ħan komplinati il-pozizjonijiet tal-rapport. Il-wahda hija il-riflessjoni. U għadċar li l-periodu ta' riflessjoni hemm bżonnu u hemm bżonn ta' informazzjoni tajba, hemm bżonn ta' periodu fejn eh, wieħed ikun jista' jingħata parir U aħna qed nitkellmu dwar dan il-perjodu ma kienx fil-proposta tal-Kummissjoni. Aħna li ma nixtiqux huwa li dan il-perjodu jsir qabel it-transazzjoni bil-fors. Ah, huwa importanti li jkun jista' jsir wara la darba jkun possibbli li wieħed imur lura fuq dik it-transazzjoni. Iżda m'għandux ixekkel is-suq eh, tal-proprjetà, partikolarment f'ċertu pajjiżi eh, li huwa ċertu pajjiżi għandhom suq li jaħdem mod maġġel. Ħafna ma importanti li l-konsumatur ikun informat. Huwa importanti li din il-possibilità mhux biss biss għal konsumaturi iżda wkoll għall-industrija. Għaliex jekk hemm il-possibilità li wieħed ikollu parir ma tistax tajt li inti ma kontx taf, ġifieri l-impenji u wieħed ikun jaf xi fisser eżattament xi tfisser l-ipoteka. It-tieni net irridu nagħmlu differenza bejn il-pariri u servizzi oħra. Il-pariri għandu jkun servizz differenti li jingħata b'mod professjonali u għandu jkun servizz professjonali li man barra dan irrid ikollu ċertu regoli dwar finanzjar għaliex m'għandniex inħawdu il-pariri li nataw li jikonsidraw il-ċirkostanzi eh, tal-konsumatur bħal marketing li huma kummerċjali purament dawn huma affarijiet differenti. U fl-istess ħin qegħdin nistabliċu ċertu miżuri li għamlu referenza għall-inklużjoni finanzjarja. M'għandix għalfejn indawwa li zjed fuq dan x'naħseb domt biżejjed u mbagħad forsi fit-tweġibiet jekk ikun jinqalaw ċertu mistoqsijiet ikun nista' inwiġibhom untawal u forsi nagħti naqriżjed dettalji fuq ċertu aspetti. Iżda biex nikkonkludi nixtieq nirringrazzja l persuni kollha li kollaboraw fuq ir-rapport li għamilt jiena u nixtieq nirringrazzja b'mod partikolari żewġ assistenzi tiegħi kif ukoll is-segretarjat għax jiena naħseb li għamlu verament biċċa xogħol tajba ħafna. Grazzi. Thank you very much. Uh... Grazzi ħafna hemm ħames shadow rapporters u ħames persuni oħra fuq il-lista u baqanna biss nofsija. Apparti il-shadow rapporters għandi għali Jose Jean Paul, Pervanche u Catherine. Is, uh, sur nitra u kol u issa se nala il-lista jekk eh, għax uh, għatiħor li uh, eh, fettillu jizit ismu fuq il-lista jkun tartwiz un bat nixtieq illi shadow rapporteurs ma jitkellmux iktar fit-tul minn erba minuti kull wieħed. Se nixallar roċ, tajt il-President. Grazzi. Jiena se nieqaf anke qabel l-erba' minuti li tajtni. Jiena rajt il-rapport u anki l-emendi illi għamel il-kollega Altolin Sanchez. U, u um, kiexef problema biex ħares il-ċittadini li rritu ikollu aċċess għal kreditu ipotekarju. Jina naqbel ma dana kollu imma irrit konna il-ħin biex naħsbu biex namlu għazliet tajbin u li sam naqblu fuqom jena naf li ċittadin meta jitlob kreditu ipotekarju għandu jkun sipruħu fil-laqwa kondizjonijiet li jkunem trasparenza, for kollu l-informazzjoni ċara. Imma irridu nevita minnaħa l-oħra li kunem regolamentazzjoni zejda f'kuntest daqshekk sensittiv biex umbat eh, naraw ukoll li ma jsirx kważi impossibbli li wieħed jikseb self għalli xumbat ikwet jara il-relazzjoni bejn l-industrija tal-bini u il-self u ma marbutin mill ħafna fl-imkien. Issa dak li ħoċ minn proposta hija propju li kunem regolamentazzjoni aħjar imma nevotaw li kunem eccessiv, eh, regolamentazzjoni eccessiva u bi kriterji automatiċi wis il-li bat iwaslu għal riżultat mux mixtieq se noħolqu rekwiżiti u obbligi ġodda u għalhekk aħna rridu noqogħdu attenti ħafna mod partikolari li ma jkunx hemm iktar restrizzjoni fuq il-kreditu biex inħarsu ċ-ċittadin moment eh, bħal dak li qed ngħixu bħalissa, il għantan għandu jkun illi jkun hemm iktar żvilupp iktar tkabbir il-sistema bankarja hija parti essenzjali f'dan il-proċess. Issa jekk aħna noħolqu iktar riġidità jfisser li kun qed niblokkaw is-sistema. Ovvjament irridu nevitaw prassi li waslu għal qoti ta' self eh, lill persuni li kienu mill-bidu ma setgħu qatt taħallsuhom li ma jkunx hemm ripetizzjoni ta' episodji illi rajna fl-modi madanakollu kollu din il-kriżi eh, ta' kreditu ipotekarja ma laqtitx ma faqax fl-Ewropa imma fl-Istati Uniti u eh, l-impatt inħass fl-Ewropa imma għalla volja ħassejnieh l-impatt xorta waqafna taħtu. Iva, rridu noqogħdu attenti ħafna rridu l-ewwel inħarsu lill-konsumatur, irridu nħarsu wkoll imma l-suq eh, intern u rridu naraw li l-regoli jiġu applikati b'mod indaqs kullimkien fil-Unjoni Ewropea kollha kemmi Eh, u naraw il-vantaġġi ta' dawn il-banek il li għatu dan is sef ma jaslux, ma joħorġux minħabba l fat li dawn japplikaw ir-regoli b'mod differenti minn xurxin. U dan huwa parti mill-wirt Ewropew tagħna l-koll li aħna nħarsu il-suq tal-kumpaniji. ma nistawx aħna jkollna suq iktar qawwi billi jkun hemm iktar riġidità għaliex il-bilanċ hawnhekk huwa delikat ħafna bont partikolari f'dawn iż-żminijiet, ġifiri il-konsumatur għandu dritt fejn qegħdin ngħidu fl-artiklu 18 pereżempju, jiġifieri naqbel li għandna napplikaw il-kummissjonijiet għal eh, finanzjamenti eh, imħalsa għaw imħalta. U rridu naraw ukoll il-metodu ta' finanzjamenti li qed jużaw il-banek nitkellmu iktar dwar dan il-qoddim. Meta meta aħna naraw eh, jekk irridu naraw jekk minn kun se jieħu l-kreditu ikollu il-mezzi biex iħallas lura l-artiklu l-artikli 121, 22 u 23. Nerġgħu nitkellmu dwar dawn. Bat il- il-libertà li l-kumpanija tażel i stess il-min għandatati il self L-istitut li se jagħti s-self mbagħad il-min qed jitlob is-self għandhom interessi differenti. Rudin nitkellmu wkoll fuq l-emendi, l-emenda 95, 94 u 96 fuq l-offerta vinkolanti ġifiri fuq dan irridu naħsbu iktar u għanna naraw ukoll u niflu sew l-emendi 152, 153, 157 fuq il-vigilanza prudenzjali. Huwa importanti illi Eh, dawn nindirizzawam fil-COD erba dawn diġà qegħdin hemmhekk u naraw x'għandna hemmhekk sabiex ma jkunx hemm regoli differenti fuq affarijiet fuq l-istess suġġett f'nadi fuq strumenti differenti. Rridu nżommu f'moħħna iva l-interessi ta' ċittadini imma anki tal-kumpaniji. Grazzi. Non funzjon. I haven't got a mic anymore. Um, yes, I, I know it's difficult. Iva, naf li mhux faċli li wieħed jaqta fil-qasir meta r-rapport ikun twil interessanti ħafna issa uh, eh, Dirks Grazzi, Signora President. L-ewwel nett jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal kooperazzjoni eccellenti u naħseb li għandu raġun meta jgħid illi il-suq tal-krediti ipotekarju fl-Ewropa ma wassalx għal kriżi tad-dejn, imma xorta waħda kien hemm problema fis-swieq tagħna. U naħseb illi jkun approċċ tajjeb illi wieħed jgħid ejjew noħorġu b'rapport, ejjew nżommu f'moħħna dak li qal il-Kummissarju dan huwa l-ewwel pass u se jittieħed pass iktar il qudiem fejn aħna nevalwaw aspetti oħra Ġifiri, il-Kommissjoni se tajdinna eh, x'passi oħrajn irridu nieħdu fil-ġejjeni. Naħseb illi il-rapporter għamel biċċa xogħol sewja it-traċabilità, il-reklamar, eccetera, da kollu huwa tajjeb u rwol ta' koordinatur li għandha tieħu l-Ewropa. Imma hemm xi punti li nixtieq insemmihom il-kellim ta' qabli kellu raġun meta qal li m'għandniex nirregolamentaw iż-żejjed jekk Aħna eh, naraw il- self għal valur u self għal tħul, jiġifieri kemm minn dak li inti daħal għandek tonfoq biex tħallas lura self, naħseb illi m'għandniex nimponu restrizzjonijiet illi għandhom nejn waslu. għal self u impenji li ma jiġux irrispettati. Il-banek ma jkollhomx biżejjed flessibilità mbagħad biex jikkonkludu kuntratt. Għalhekk hemm bżonn li noqogħdu attenti li ma nkunux eh, il-limiti li nimponu ma jkunux stretti żejjed għaliex is-suq irid jagħmel xogħol wara kollox. U aħna rridu nqisu nikkonsidraw is-self f'dan l-isfond. L-emenda 75 titkellem dwar persuni li autorizzaw self il-politika għanda titħalla fidejn il-banek jew dawk illi iħadmu. Aħna nistaw natu prinċipju ma mannix namlu iktar minn hekk għaliex imbagħad għandna mnejn illi dak li ngħidu aħna jiġi interpretat mod differenti ħafna meta nitkellmu dwar reklamar ta' istituzzjoni ta' kreditu li tagħmel reklam fuq ir-radju għandha tinkludi wkoll eh, jew tajt xi ħaġa online, ġifieri mhux qed nitkellmu biss dwar reklamar fil-gazzetti. Rridu naraw li kulħadd ikollu l-informazzjoni kollha, informazzjoni sħiħa. Naħseb li l-informazzjoni kollha għandha tingħata Forsi tkun idea tajba li konna beħ marbut ma' xaħġa per eżempju jibħet jieħu self u mbagħad irrit joħroġ polza ta' assigurazzjoni u jekk wieħed jagħmel dan jista' jkollu iktar kondizzjonijiet tajbin jew għal polza fil-polza tal-assigurazzjoni u inkella għas self dak li joħroġ l-assigurazzjoni jista' jara li dawn l-affarijiet huma marbutin ma' xurxin di mhix ħaġa li għandha ssir ta' bil-fors imma għandu jkun possibbli u jkun ukoll fl-interess tal-konsumatur u naħseb illi fuq kollox hemm bżonn ta' ħafna flessibilità. Aħna qegħdin natu self Mbagħad xi ħadd forsi jirtira joħroġ bil-pensjoni eh, sakemm qabel ma jħallas dan is-self u l tħul jonqoslu forsi fil-bidu tal-karriera eh, jew f'nofs il-karriera dak li kun jista' jkollu tħul ola minn dak li kellu meta ħareġ is-self. Ġifieri hemm bżonn li nkunu flessibbli, flessibbli f'kull direzzjoni mhux biss fuq sma fejn għandu mnejn jinqalaw xi problemi, imma anke fejn ikun hemm opportunitajiet għaż-żgħażagħ. Jina semmejt xi ftit punti Hawnhekk u eh, issa nistenna bil-ħerqa li jkollna dibattitu u li kon li iktar kooperazzjoni mar rapporter. Grazzi ħafna, Sinjura Ford. Peress illi din hija l-iktar deċiżjoni importanti li jista' jieħu ċittadin, Eh, għandi ħafna xinajt u mhux se niskuża ruħi jekk nitkellem għal iktar minn erba' minuti. Nirringrazzja lir rapporter talli ħad daqshekk żmien biex joħroġ dan il-rapport mod partikolari anki il-kunċett ta' edukazzjoni finanzjarja li hija importanti u jara illi il-reklamar huwa proporzjonali mal-mezz fejn ikun qed isir ir-reklamar u l awtoritajiet kompetenti dan huwa importanti ħafna li xem diversità kbira fis-swieq tas-self fil-pajjiżi tagħna u s superviżur ikun jaf dawk jifhem iktar dawk is-swieq Mbagħad meta dawn il-persuni għaddu minn pajjiż li oħra għandhom jaraw illi l-istandards huma xirqa u jaqblu mas-suq. Naħseb dan huwa eh, dinja forma ta' klim illi nistgħu nikkupjaw mill-MIFID issa dwar il-credit worthiness li wieħed ikun kapaċi jħallas il-dejn tiegħu. Uh, minu eh, xieġifiri meta wieħed jgħid dan huwa self responsabbli L-ewwel nett iridu noqogħdu attenti li ma neskludu ebda grupp partikolari bħal pereżempju l-SMEs jew xi ħadd li jkollu negozju staġjonali pereżempju min ikollu xi taverna, min ikun irrabbi il- ehm, id-dundjani, ġifiri irridu importanti, importanti li naraw minn huma dawk li jaħdmu wara rashom imma b'mod responsabbli. Imma tkun ikun żball jekk hawnhekk eh, eh, il-Parlament jiddelega din il-responsabilità għal credit worthiness. Mbagħad dwar il-cooling off period, ġifiri id-dritt tal-irtirar, għalix għal kumpanija biex kumpanija tamel offerta, jrid kolla ċertezza illi eh, l-offerta se tkun aċċettata għalix min se jagħmel is-self eh, jiċċaqlaq minn pajjiż liħor, għalek għalhekk jekk wieħed issib jagħmel offerta li ma tkunx aċċettata għal 14 il jum mela dik l-offerta se tola fil-prezz. U din innuqas ta' ċertezza b'mod partikolari f'pajjiżi fejn jista' jkun hemm katini ta' persi persuni li jibijaw lil xulxin jew inkella li jkun hemm merkantijiet fejn wieħed ikun qiegħed eh, jagħmel offerti flimkien ma' oħrajn ġifiri dan il-periodu ta' 14 il-ġurnata fejn wieħed ikollu dritt ta' irtirar, jiena minix konvinta illi eh, konna dan id-dritt, li aħna għanna dan id-dritt. Hemm bżonn illi ikun hemm mument fejn l-offerta issir, l-offerta tkun aċċettata u dan il mument ikun magħruf dwar loti ta' informazzjoni fl-artiklu 9. Naħseb li nistaw eh, naħdmu iktar dwar dan għaliex hemm bilanċ bejn il-loti ta' informazzjoni l konsumatur imma li ma teħx wis informazzjoni l konsumatur għaliex jekk il-konsumatur ikollu wis informazzjoni ma jarax id-dettalji li l-iktar jaqbillu li jarom dwar id-drittijiet tal-konsumatur, xi drittijiet għandi jiena meta nissellef il-flus mill-bank Eh, l-emendi 138 sa 144, id-dritt taħlas minn qabel, id-dritt li eh, nieħu il-self miegħi meta nbiddel id-dar tiegħi. Iva, għaw minn irridom dawn id-drittijiet u għaw minn ma jridhomx dawn id-drittijiet. U dawn id-drittijiet jiswew ħafna flus għal minn ikun qed joffrihom biex joffrihom il kulħat għalhekk forsi nistgħu nbidlu l-forma tal-klim biex naraw li jkun hemm bilanċ kost eh, effiċjenti li mhux kulħadd qed eh, jħallas biex ikollu self li joffrilu mit-telf possibilità. il-kumpaniji għandhom ikollhom eh, l-obbligu illi iżommu records u nqalgħu nqalaw problemi f'bosta stati membri minħabba fek, ma dana kollu ċerti stati membri diġa għandhom skemmi effiċjenti ħafna li jobligaw li l-kumpaniji biex iżommu records uh, eh, dettaljati ħafna. Ġifiri ma nix noqogħdu nagħmlu xogħol doppju għaliex dan ukoll jiswa iktar flus. Dwar rekwiżiti prudenzjali fl-emenda 152 loan to values, loan to incomes, huma importanti bħala miżuri, ma huma miżuri uh, li ma tantx għandhom impatt u m'għandniex nirdupjaw dak li hemm diġà fis-COD. Forsi fl-emenda 152 irridu naraw li jkun hemm flessibilità biex neżaminaw l-ispeċifiċitajiet ta' xi suq individwali, proprjetajiet individwali, ċirkostanzi individwali ta' xi ħadd li qed jissellef u li dawn il-miżuri ma jeskludux eh, ċerti tipi ta' proprjetajiet jew ċerti tipi ta' persuni li jitolbu self nifhem dak li inti qed tgħid fuq il-prodotti eh, finanzjarji li m'għandekx taħbi ħafna prodotti finanzjarji wara offerta ta' self dwar l-emenda 145 dwar l rijez u l-foreclosure dinja xi ħaġa sensittiva ħafna għaliex aħna ma rridux illi nkeċċu n-nies minn djarhom eh, jekk ma jkunx hemm bżonn jiena naqbel ma dak li ktib inti li fejn nagħti li min jessellef il-flus għandu jkollu l-possibilità li jinnegozja eh, kif se jsir dan il-ħlas lura. Mejna ħassibni l-aħħar parti ta' dan il-paragrafu fejn qegħdin donna ngħidu illi dependi minn mill-bank li qed isellef eh, biex jiddeċiedi x'inhu eh, livell ta' ħajja li huwa xira. Jiena ma naħsibx li għandna nafdaw li l-bankiera jiddeċidi xi ħaġa bħal din għalhekk hemm bżonn li niddiskutu ftit iktar fid-dettall dwar dan. Grazzi. Grazzi ħafna Eh, Sven, nissa l-grupp tal-ħodor. Jina naqbel illi eh, għanna bżon ta' iktar ħin u iktar diskussjoni għal xtini ħaġa wis importanti għawnek naqbel ma' Viki jina nirringrazzja l-Antolin Sanchez Presedo għal kooperazzjoni għal dan il-rapport eccellenti li huwa bazi tajba diskussjoni tagħna. Imma peress li m'għandniex ħin jiena mhux se noqgħod nidħol f'ħafna dettalji hawnhekk. Jiena nixtieq biss nisħaq fuq xi punti ewlenin għalina mill-bidu net minħabba l-krizi tal-euro u l-krizi tad-dejn li eh, għaddej minnhom, il-mistoqsija għandha tkun li il-self u stabilità eh, makroekonomika huma essenzjali. Jiena imħasseb xi ftit dwar dak li smajt hawnhekk illum ma nistgħux inħarsu lejn dan is-suq bl-istess mod kif konna nagħmlu qabel il-kriżi għaliex dan kien kellu rwol attiv ħafna f'ħafna stati membri għal problemi li nqalaw. U jekk taqraw il-Rogoff, il-ktib eh, kważi il-bibja dwar il-kriżi finanzjarja, naraw illi ħafna drabi il-swieq tal-proprjetà, l-problemi fil-banek dawn huma żewġ fatturi ewlenin fil-kriżi finanzjarja. Ejjew naqblu mela kjoġobkom fuq ħaġa waħda l-menu Kull darba li aħna naħsbu dwar dawn ir-regoli, naħsbu dwar konsegwenzi makroekonomiċi tagħhom u kif nistgħu ninkludu l-istabilità makroekonomika f'dan ir-rapport hija ħasra li il-Kommissjoni ma kienieċ disposta illi tmur li in mill-ambitu tar-rapport illi eh, iħares eh, u jinvolvi ħafna il-protezzjoni tal-konsumatur li importanti ma mhux biżejjed ħafna um, Eh, spekulaturi illi waslu u koll li kontribuxxew għal kriżi U aħna mannix mezuri effettivi biex ikonna uh, offerta kontroċiklika ta' self fil-emendi 152, 53 u 54 hemm xi ħaġa però b'dan li hemm hawnhekk f'dawn l-artikli mhux bissejjed iridu naraw liema miżura se tkun l-aħjar biex aħna eh, naslu biex ikonna din il-kontroċikliċità. Ħafna proposti tajbin eh, minn rapporter li morru fid-direzzjoni tajba f'da kollu li huwa kumpens għal loti ta' self u anki għal dik li informazzjoni l konsumatur bosta punti importanti eh, tqajmu u naħseb li irridu noħduha bis-serjetà ħafna eh, din l-offerta ta' kreditu f'munita barranija jekk taqraw il-sqarrija tal-Bank Ċentrali Ewropew, dan kien element li kien ħassibhom ħafna eh, mod partikolari f'ċerti pajjiżi tal-vant tal-Ewropa. Ġifieri ejjew Eh, natu informazzjoni lill konsumatur dwar dan ukoll. Ikolli ngħid li jiena xettiku dwar il-possibilità taħlas li jsir qabel iż-żmien u forsi naqbel iktar ma dak li proponiet il-Kummissjoni għaliex il-ħlas kmieni fċerti swieq tal-proprjetà jista' jagħti inċentiv għal iktar miżuri fuq meta ta' żmien qasira f'dan is-suq. Imma għalhekk il-ħlas minn kmin irridu nżommu għajnejna fuq, irridu naraw id-drittijiet individwali tal-konsumatur u l-istabilità makroekonomika min-naħa l-oħra. Jekk aħna niftħu il-bib għal-ħlas kmini, se jkun hemm iktar rati ta' interessi u ta' imax eh, differenti u għalhekk jiena hawnhekk fuq dan jiena xettiku u nixtieq illi niddiskutu dan l-aspett iktar fid-dettall nistenna bil-ħerqasa li nkomplu nikoperaw mal-rapporter fuq dan il-punt jew nippruvaw naħdmu bis-serjetà jiena nixtieq ukoll nisma' x'jaħsbeb ta' l-ESRB fuq dan il-punt u nixtieq kieku ir-rapporter jipprova jistaqsi li SRB x'taħseb fuq din il-proposta u anke fuq ir-rapport tiegħu naħseb dan ikun tajnuna kbira lina. Oh. Grazzi fisem il-gwe Nikolas Xuntis. Grazzi, ħafna, Signora President, ħanżon fil-qosor. Jena naqbel li ma' tentativ ta' rapporter u nirringrazzjah għal dan. Naħseb li ħalla xaħġa li timxi fid-direzzjoni tajba u nifraħ l-rapporter għal isforzi li għamel U ħafna mill-miżuri li proponi rapporter mis noqgħod ndħol fihom minħabba li ma tanċanna ħin iżda naqbel magħhom. Nixtieq nagħmel punt ġenerali u punt speċifiku iżda nittama li ma jħux l-erba' minuti sħaħ li inti tajtni, Sinjura President. L-ewwel nett, ir-regolamenti li hemm m'għandhomx ma' qudiem għajnejna l-attenzjoni li għanna suq li suppost qed jindirizza r-rekwiżiti soċjali kriteri ta' profitti mdaħlin fihom. Naħseb li dejjem dan ser iwassal għal konflitti u għal diffikultajiet. U għalhekk għandek il-kwistjoni ta' l-ewwel net self waħdu, u mbagħad għandek il-kwistjoni tal-proprjetà infusa li ovvjament tista' twassal għal sitwazzjoni tal-proprjetà li tista' tisfaxxa U ovvjament dan jista' jwasal diffikultajiet. Mhix kompetu tar-rapporter li jitratta dan l-affarijiet, iżda hija kompetu tal-qafas ġenerali u m'għandniex ninsuh minn qudiem għajnejna. Xi osservazzjonijiet minn naħa tiegħi issa naqbel li għandna ħafna miżuri pożittivi fir-rapport iżda hemm żewġ punti fejn neħseb nixtieq li hemm bżonn nagħtu tweġiba tagħna u għadna ma minniex dan. X'jiġri u dan semmuh il-kollegi meta nitkellmu dwar mhux il-kapaċità tal-konsumaturi li jħallsu il-self jekk jieħdu xi ipoteka jew self id-dar, iżda hija xi ħaġa oħra wkoll marbuta ma' dan. Ġifieri, hawnhekk il-kollega ma tantx mela l-vojt li kien hemm. ngħidu dwar il-kumpaniji tal-bini, tal-kostruzzjoni u l-oħrajn involuti fil-kostruzzjoni tas-sow tal-proprjetajiet. Punt ieħor li nixtieq nagħmel huwa marbut mal-kwistjoni tal-konflitt possibbli tal mash tal-interessi. tal-interessi. U għalhekk rridu għadu attenti li ma jkunx hemm konflitt ta' interess hawnhekk. U għalhekk irid għodu attenti kif ħanitrattaw din il-problema. Fl-opinjoni tiegħi nemmen li għandna nħarsu lejn dawn il-kwistjonijiet kustjonijiet li involvu per eżempju pagamenti biħlas kontanti, iżda ħani għafawnek nirringrazzja ingrazzja l-rapporter għal xol siwi li għamil. Il-President, grazzi ħafna, issa għanna sitt kelliema u nishtiq ngħidilkom li jekk nieħdu wisq ħin ikollna nipposponu t-tmiem tad-dibattitu wara il-votazzjonijiet. raw kif ħanimxu. L-ewwel fuq il-lista għandna lil Arlin. Jekk jogħġbok. Grazzi President. Naħseb li ħajkonna bżonn dibattitu ieħor fuq dan wara li jitres u l-emendi, nafu li hija kwistjoni komplikata ħafna u hemm ħafna kollegi li tiqajmu kwistjonijiet importanti. Forsi nista' nifok aktar fuq ftit punti. Jina kemm xejn imħasba dwar it-ton ta' dan id-dibattitu. Naħseb li hemm livell ta' xetteċiżmu li mhux meħtieġ hawnhekk mhux neċessarju hija kwistjoni għal liberali u għal lemin li jgħidu li mhix xaġa tajba l-industrija, mhux ħaġa tajba l-banek, iżda ma nistawx najdu li mux ħanniftħu il-kompetizjoni fil-qasam, f'dan il-qasam. Jek qed namlu dan, mux qed natu ktar għażda l-konsumaturi u mux qed namlu xaġa ħażina l-kriżi bankarja, anzi qed nitkellmu dwar l-self, dwar l-ipoteki u naħseb li iva għandna bżonn niftħu s-suq, għandna natu aktar għażda l-konsumaturi u rridu nipermettu li kun jistgħu jimxu minn postalli li ifittxu l-aqwa eh, self, l-aqwa laqwa mm, negozju, laqwa għażla li jistgħu kollom. Diġà trattajna leżiżlazzjoni simili f'dan inqasam fir-rigward il-direttiva tal-krediti tal-konsumatur. Naħseb li hemmhekk sibna bilanċ tajjeb li tħares l-interessi tal-industrija zdanki l lill-konsumaturi tijom ħarsin, speċjalment fil-kwistjoni tal-tarif standard u naħseb li dawn huma kwistjonijiet li għajmu l-kollegi huma problemi potenzjali Iżda ma nistax ngħidu li ma nistgħux nitrattawhom jew mhux tajjeb li nittrattawhom. Ir-rapporter naħseb daħal fid-dettall, trattom bir-reqqa, tkellem mal-partit kollha interessati, per eżempju li jkun hemm edukazzjoni finanzjarja fl-istati membri din hija importanti, naqmel mal-kollegi għal punti li taqajmu, naħseb ukoll li din l-idea ta' komparabilità hija importanti. Kenna uh, tabella ta' komparazzjoni propju fid-direttiva l-oħra u naħseb li din hija eżempju tajjeb kif il-konsumaturi u l-industrija jistaw jużawa jkollhom aktar flessibilità fis-settur iżda mbagħad fl-istess ħin ikollna prinċipji standard u ftehimiet standard. Memx il-fejn għod nidħol aktar fid-dettall, iżda l-punt li nixtieq nagħmel huwa li f'dan il-qasam għandna unions ta' kreditu li ħafna drabi huma ta' servizz importanti għal dawk li għandhom tħul baxx u ħafna drabi iselfu eh, għal djar u għal proprjetà lil dawn in-nies, iżda ma nistax niskludu għal kollox mis-suq billi namlulhom regolamentazzjoni żejda li ma xukun konformi magħha. Għatfadar ħafna xogħol sisir iżda naħseb li nistaw niksbu ħafna f'dan il-rigwartu bekk niksbu leġiżlazzjoni tajba ħafna. Grazzi Jose Manuel. Sharon, Grazzi Sharon. Hemm żewġ modi kif wieħed jista' jagħmel rapport f'dan il-Parlament. Wieħed li tipprova tantiċipa x-xewqat tal-Kummissjoni u l-Kunsill għax dan jippermetti eh, diskussjoni maġla u r-riżultat sigur jew inkella li tagħti valur miżjud mal-proposti tal-Kummissjoni. U din il-possibilità eh, għamela eh, din l-għażla ħada il-rapporter li iżjed ta' kuraġġ.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 Is-servizzi finanzjarja wek ħolo 43 miżura. Iżda ma daħlux dawk il-miżuri l-aktar jinkwetaw iċ-ċittadini u ġifiri li nżidu l-għażliet għall konsumatur li nagħtu aktar informazzjoni li ikun hemm aktar vizibilità. U hemm tliet punti importanti l-ewwel net il-ġestjoni tar-riski. Ir-rapporter bħal jiena eh, membri ta' eh, pajjiż li kellna ċertu problemi anka Eh, għal dak li għandu x'jaqsam is-self, dejn eċċessiv. it tini net. Tismani? aħna pratikament ninsabu qoddim kuntratt ta' adeżjoni fejn il-setat il mumiex identiċi għal daqsam ta' bżonn trasparenza, l-informazzjoni li wieħed jagħmel evalwazzjoni ta' lassi meta jiġu biex ikun hemm is-self kif ukoll e, eh, jiġri meta is-self ma jitħallas kollu jiena naħseb li huma tajbin, jiena naħseb li r-rapport huwa wieħed verament eċċellenti nista' jista' jserraħ fuq il-kooperazzjoni tiegħi personali biex ikun nistgħu nkomplu mixin qudiem fil-proposti tal kommissjoni u eh, inkomplu namlu il-ħidma ta' dan il-Parlament. Grazie. Thank you very much. Um, members are still coming in for the vote. So I'll... Grazie ħafna. Eh, ħafna membri qed eh, jitlu għal votazzjoni għad fadlenna kellim u mbagħad inkomplu bid-dibattitu wara. Jean Paul. Merci Madame la Présidente, je serai bref puisque cette heure-ci il ne faut pas être long. Grazie Presidente, jena ħanżon fil-qosor kemm jista' jkun memx għalfejn għodun tawlu d-dibattitu, naħseb li għanna bżon konsistenza bejn il-kreditu ipotekarju u regolamentazzjoni għal protezzjoni tal-konsumatur dan punt għamminniħ u jgħamil sens. Jekk vera rridu aktar fiduċa ma jistax ikonna regoli li jkunu ta' konflitt ma' xulxin, aħna rridu suq ipotekarju integrat ġenwinament, bekk għanna bżon aktar armonizzazzjoni u aktar stabilta. It-tielet punt, rridu nizguraw li il-regoli tal-krediti għal konsumatur ikunu mamula b'tali mod li ikonna approċ għas-self li jkun wieħed iffukat fuq il-livell lokali wa minnu li rridu għażla wiesa madwar l-Ewropa iżda dan musser jiġri mill-lejl għannar bil-fors u għalhekk irridu naħdmu lejn l-armonizzazzjoni biex niksbuha u biex dan iseħħ għandna bżonn nkunu nistgħu nqablu l-elementi differenti, elementi bħal pereżempju l-APR u neħtieġu wkoll. li jkollna xi ħaġa li tkun marbuta mal-APR skont l-ispejjeż iktar milli jkun hemm spejjeż tal-avukati, tal-notara u spejjeż oħra marbuta ma' dan. Grazzi ħafna tajt president ħankomplu dan id-dibattitu wara l-votazzjoni għand il pervanċ Catherine, Slovenin u Nitras u mbagħad lura lir-rapporter. U mbagħad ikun fadlinna r rapport tas-Sur Balz fuq l-isport biex infakkarkom dwar il-bqija tal-aġenda li fadlinna x'namlu llum. Nittamaw li xaħat titini lista tal-votazzjoni u ngħaddu għall-adozzjoni għall bozz ta' opinjoni u l-emendi tal-budget, is-segretarjat jiġu biex isalvawni hawnhekk tgħid il-President. Grazzi. So, is, everybody ready? Kulħadd lest, kulħadd għandu l-lista u d-dimu l-gruppi qasmu l-listi ħat għet xajir li biex jajdli. Biex nieqaf tajjeb wisq mela jekk intom lesti jekk għandkom il-karti tal-voti nitlobkom nitlobkom id-daħluhom fit-tamir. Well, I'm hoping we're not... Nittama li misser Konna ħafna voti li jkunu ras imbras, namlu test tal-votazzjoni, Minu kontent jafas il-bottuna. Tajja pwis. Hamza washrin. Tajja pwis. Tajja Mela, paragrafu wieħed għanna kompromess A, dawk favur, kontra, astensjonijiet, Taddi. Paragrafu 2, kompromess B, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Kompromess C, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Emenda 6, minu a favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Emenda 7, taqa test oriġinali. Skużani, tajt il-President, għalkom raġun, l-emenda maddiċ, tajja wis, l-emenda sebassa. issa. Dawk favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Issa nivotaw fuq il-test oriġinali, kompromess D. Favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Emenda 11, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Test oriġinali favur kontra astenzjonijiet jad. Kompromess E favur kontra astenzjonijiet taddi. Il-vot fuq test kif emendat, daw kollu li ma favur, anzi nieħdu dan il-vot b'mod elettroniku biex ikonna numri u dimajnejna, ikun aħjar. Jekk jogħġobkom? Kulħadd ivvota? 36 favur, 3 kontra u astensjoni wahda. Okay, right. We now have to vote on the specific... Issa rridu nivvutaw fu l-emendi speċifiċi budgetari. Ħanaqra n-numru 6802 favur kontra astensjonijiet taddi. Iktar u kun nistaw neħdu l-votazzjoni fil-blok. 6803 favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Kompromess wieħed favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Kompromess 2 issa favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Kompromess 3 favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Issa qed jgħiduli li nistgħu nieħdu votazzjoni kollha kemm huma mblokk sal-aħħar m'hemmx oġġezzjonijiet tajjeb wis favur kontra astenzjonijiet jgħaddu. U dak wasanna għatmin ta' dik il-votazzjoni, nirringrazzjaw l-rapporter. Issa, naddu għal punt 13 fuq l-agenda l-lob tal-azzard fuq l-internet fis-suq intern. Kulħadd għandu l-karta tal-vot ta' jepwis kompromess A favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess B favur kontra astensjonijiet jaddi. Issa naddu għal-emenda 8 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 13 favur kontra astensjonijiet taddi Namlu verifika b-mod elektroniku għal l-emenda 13. Everybody voted, the vote's closed. Uh, t-vota, votazzjoni malu għaddi ktaqa. 20 favur, 20 kontra, Lebda l-ebda astenzjoni. <laughs> Um, I think, I think also, whereas from time to time I don't... Mela, memx fejn karti zejda zda idun kunu nafu bihom qabel il-votu, mux wara li naraw il-rizultat, inkella mux so. Issa, xorta wahda taqa għalix edin 21 favur, 21 kontra, mela dik taqa. Emenda 21, dawk favur, kontra. Astenzjonijiet, ma taddix. Kompromess ċe, favur, kontra. Astenzjonijiet, Jaddi. Kompromess D. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Jaddi. Kompromess E. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Jaddi. Emenda 91. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Naħseb dik maddiċ iżda qed nara minn qed idejh mela nivverifikaw mod elettroniku. Everybody's voted, votes closed, and that's carried. Vot malu mela taddi. Kompromess e A. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Jaddi. Emenda 45. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nirridu namlu verifika elettronika l-emenda 45. Vote's open. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Kulħadd qed jivvota fl-aħħar mument, eżatt. 20 favur, 20 kontra mela taqa. Inti wieħed favur, dawn it-tnejn għandna żejda. Inti favur ukoll. Mela issa għandna 22 favur, 22 kontra mela tgħaddi. Emenda 49. Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Kompromess F. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Jaddi. Issa, kompromess G. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Jaddi. Kompromess H. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Jaddi. Kompromess I, favur, kontra, astensjonijiet, jaddi. Kompromess J, favur, kontra, astensjonijiet, jaddi. Kompromess K, favur, kontra, astensjonijiet, jaddi. Kompromess L, favur, kontra, astensjonijiet, jaddi. Kompromess M, favur, kontra, astensjonijiet, jaddi. Kompromess N favur kontra astensjonijiet jaddi emenda 42 issa l-aħħar emenda ta' Derk favur kontra astensjonijiet taddi. Issa nivvotaw fuq test kif ġie emendat b'mod elettroniku jekk jogħġobkom.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 Ħana l-loka ftit minuti issa kemm ħalli kull min irid joħroġ joħroġ biex ma noqdux nilħan ta' xejn. Were you off? No, just...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 Come on, get out, quick, stop chatting. Jekk joġobkom minn għandu joħroġ joħroġ barra biex nkun nistgħu nkomplu l-laqa. I think they've had long enough now, don't you? Okay, if we could have we could have Tajjeb wisq, jekk joġobkom forsi jista' jkun naskiet issa ħalli l-membri jkun jistgħu jisimgħu leħinhom stess meta jitkellmu. Inkomplu d-dibattitu fuq l-ipoteki u kif qedtilkom qabel għandna l-Pervanx Perez, Catherine Steiler, Nitras, Umbat, lura lejn ir-rapporter. Pervanx, xek jozbo. Um, merci. Grazzi. Fu dawn dan is-self ipotekarju din hija xi ħaġa li la magħna eh, għal tul ta' żmien. Issa. Mil-banda għanna xewqa illi l-izviluppa illi nizviluppaw dan it-tip ta' self ipotekarju biex noħorġu minn dan l-impass fl-attivitajiet ekonomiċi, mill-banda l-oħra ħadd ma jista' jinjora l-fatt illi l-emmulaw eh, dan l-istess self seta' wassal għal kriżi għalhekk hemm bżonn illi naħdmu b'mod serju u ukoll noqogħdu attenti ħafna għaliex għal ċerti stati membri direzzjoni li nieħdu se tkun differenti ħafna fi kif fort qed tajt l-14 ġurnata għal bank huwa twil wisq. Ma naħseb li dan huwa argument li jiena maħsibċi li se nerġa' nisimgħu fl-2011 dwar proposta ta' rapporter jena kolli najt li ma tantx tħalt fid-dettal fil-emendi kollha li qed jipproponi. Jiena xtaqt niġbet l-attenzjoni ta' fuq żewġ aspetti saħaq ħafna fuq l-edukazzjoni finanzjarja dan huwa aspett li naħseb li huwa importanti ħafna bir-raġun semmiħ imma għallina l-asimetrija assoluta ta' dan l-obbligu ta' edukazzjoni finanzjarja hija obbligu wkoll li wieħed jieħu parir obbligu ta' l-offerta ta' self ipotekarju illi tkun imħalta kif għamilna fil-mifid u kif se namlu oħra eh, f'kull servizz finanzjarja offerta ġifir wieħed rrit jara s-situazzjoni kollha x'inhi eh, situazzjoni ta' dak li se jidħol fil-dan is-self ipotekarju mbagħad it-tieni proposta li eh, toħroġ mill-istess ħassib li u koll trit li uħet eh, wieħed ma jitħolx f'sitwazzjoni ta' dejn illi ma jiflaħx lija. Din hija xi ħaġa li diġadni għaf fil-kontest tal-diskussjoni fuq il-kreditu għall konsum imma għax ma, ma, ma rnexxinniex indaħluha f'dak il kontest imma rnex nippruvaw nagħmlu hekk jiġifieri li wieħed ikollu eh, track record pożittiva ma nistawx nerġaw għal darbohra niprofaw noħorġu minn din il-krizi wara li nkunu eh, eh, il-situazzjoni li għedin fija il-familji u il-djarja, situazzjoni kritika ħafna illi eh, ma najdu xejn dwar ir-responsabilità tal-awtoritajiet pubbliċi dwar is-sitwazzjoni tad-dejn djar tal djar Iva, kreditu ipotekarju, Iva, imma f'kondizjonijiet illi jippermetti li l dawk li huma l-iktar sprovveduti li jagħmlu dan f'kondizjoni li tkun assolutament sostenibbli. Thank you, Madam Chairman, and thank you to the rapporteur. Um, I think that the debate this afternoon. Grazie. Grazzi l-rapporter, nasab li l-dibattitu kien interessanti ħafna, naqbel ma dawk li qalu li din hija forsi waħda mill-iktar kwistjonijiet importanti għax torbod direttament ma' ċittadini tagħna u taffetwhom fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. U ħafna drabi tkun l-iktar eh, entità, l-iktar tranzazzjoni finanzjarja importanti li jagħmlu ta' darba f'ħajjithom minn tal-inqas. Kienem kwistjonijiet li semmu, per eżempju, il-ħlas bikri, issa nafu li għanna l-ħlas minn ġdid bikri u koll, u nafu t tul ta' ħajja tal-ipoteka kollha din hija punt importanti ħafna għandna niprojbixxu il-ħlas mill-ġdid bikri għall-ipoteka fir-Renju Unit dan iseħħ u meta jkun hemm speċjalment aspett ta' roħs fuq l-ipoteka din tapplika u ħafna drabi iħarsu lejn dan l-aspett u jgħidu li dan huwa sproporzjonat meta mqabbel ma' self anke fil-parti bikrija. Interessanti wkoll fl-artiklu 18 meta provajt indirizza din, din il-punt iżda rridu nkunu aktar ċari fl-opinjoni tiegħi. Għalim McCarthy semmiet l-aspett ta' kompetizzjoni u l-aspett ta' switching li, li l-konsumaturi jibdlu minn banka għall-liħor jew minn self għall-liħor jew minn dar għall-oħra u għalhekk qed naraw f'dan is-suq fejn tukun ikun hemm miżati fejn mhux ċerti minn fejn ġejjin. Importanti li ndaħlu l-fatturi kollha fir-rati tal-imax meta inti tkun eh, firmajt il-karti, il-kuntratt, anki semmew il-periodu ta' 14 jum ta' waqfa mill-ħlas tal-self, tad-dejn fuq id-dar u naħseb li dawn huma punti li kienu problema qabel meta konna tinprovaw ndaħlu ċertifikazzjoni tas self per eżempju, Din kienet diffikultà qabel għal dastant irridu nkunu aktar ċari fl-opinjoni tiegħi għal l-aspett tal-miżati tal-ħlas bikri taħt l-artiklu 18, irridu naraw il-kwistjoni differenti, il-modi differenti kif jiseħħu l-affarijiet minn stat membru għal ieħor u fl-aħħar mill-aħħar irridu l-konsumaturi kollu għażla ġusta. Jekk ikollok evidenza li turi li l-miżati ta' plagamenti mill-ġdid bikrin huma ta' xkiel għal konsumaturi irridu naraw bekk kif is-suq jista' jkun aktar kompetittiv, aktar ġust u mamul fl-interess ta' ċittadini tagħna. Grazzi. Uh, Grazzi, ikkellim li miss. Grazzi, President, nishtiq nirringrazzja għal rapporter għal approċċ serju ħafna għal dan is-suġġett jett nitrattaw illum. Forse ħan iskorri fl-ħin tiegħi iżda ħan nipprova nkun fil-qosor ħafna. Il-kellima qabli qalu ġustament li id-dejn tal-ċittadini tagħna hija xi ħaġa li għandna nħarsu leja fid-dettall bir-reqqa U għalhekk kull darba li nitkellmu dwar dokument tant serju, tant importanti b'kwistjonijiet marbuta mal-ġestjoni tar-riskju, għandna nirriflettu bir-reqqa u ndaħlu dawn l-elementi fid-dokumenti. Jekk natu ħarsa biss lejn tarif tal-konsumaturi u ninjoraw kompletament kwistjonijiet ta' ġestjoni tar riskju finanzjarja ma tantx kun xaġġa tajba. Kwistjonijiet oħra għal boards ta' ġestjoni ta' riskju lokali hemm min jgħid li dawn huma aktar adattati biex jagħmlu dan ix-xogħol iżda l-affarijiet jivarjaw minn stat għal membru għal ieħor. It-tieni punt li xtaqt nagħmel huwa li l-valur ta' dan id-dokument jinsab propju fil-kwistjoni marbuta mal-protezzjoni tal-konsumatur. Kwistjoni hawn hija jekk għandix nallokaw il-possibilità ta' eh, pagamenti bikri ta' self u din hija proċedura li m'għandix tkun tiswa wisq flus għall konsumaturi dawn huma drittijiet tal-konsumatur li aħna qegħdin hawn biex niddefenduhom wara kollox. Inkella xaħġoħra li għandna niddefendu hija dritt li kun li ċittadini ma jkollhom ħalsu miżat addizzjonali żejda. Il-boards u l-autoritajiet ta' supervizjoni mhux qed trattaw din il-kwistjoni b'mod xieraq ħafna drabi ċittadini kollom kreditu u self ta' ipoteka anki jekk ma jkunux eh, eh, iżommu mal kriterju kollha ħafna drabi kollom ħalsu miżata ta' 2% peress li qed jingħatalhom is-self tal-ipoteka, is-self għad-dar tagħhom. Dawn huma punti fid-dokumenti li mhux dejjem huma neċessarji, e nieħdu eżempju Jekk jiena naqbel fuq kreditu provdut f'munita barranija, nkun nix fil-Polonja, pereżempju, aħna ma nistawx inġelu l-bank li jagħmel konverżjoni tal-munita għaliex din ma kienx tinsab fil-kuntratt tal- jew l-arranġament li kien hemm għal self tad-dar. Hemm kriteri oħrajn li applikaw li joforqu minn awtoritajiet finanzjari u mal-prinċipji tagħhom u għalhekk kwalinkwa konverzjoni tal-munita m'għandix tkun daqshekk faċli iżda kwalinkwa dispożizzjoni li tista' tiġi riflessa fid-dokument ovvjament ser ikollha effett fuq il-libertajiet ta' dak li jkun li wieħed jidħol f'kuntratt finanzjarju jew le. Minkejja li jiena nħares il-dritt ta' pagament minn ġdid bikri u insostni li jekk għandu jkun ma nemminx li il-pagament minn ġdid jista' jiġi post-post għal kwalinkwa raġuni ta' xejn. Marbuta per eżempju mal-sitwazzjoni personali ta' xi ħadd, dawn huma dispożizzjonijiet li huma vagi wisq u min ħajevalwa jekk ux minnu li situazzjoni personali tiegħi hija waħda mwera. Dan kien jinsab oriġinalment fil-ftejm tal-ipoteki u din hija tini kwistjoni tiegħi. Issa t-tielet kwistjoni li xtaqt niddiskuti. Peress li jiena niġi mill-Polonja, nixtieq nitkellem dwar is-self ta' ipoteki provduta minn munita barranija. Fil-Polonja u f'pajjiżi oħra Ewropej mill-vant tal-Ewropa, il-munita għal self tad dar tista' tkun saħan sitra il-miżati ta' dan tista' tkun saħan sitra 60% tas-self. Is-self ehm, ta' ipotek jista' jkun saħan mija U dan huwa eh, jiġri fil-frank Svizzeru per eżempju u f'moniti oħrajn. Dan japplika l-min jissellef u għal sellifa pollakki u Dis-sitwazzjoni tvarja minn sitwazzjoni għall-oħra. L-awtoritajiet Pollakki rrekmandaw għal dawn l-aħħar sitt snin li jkun hemm limitazzjoni tal-dispożizzjoni tas-self tad-dar f'muniti barranin. Madanakollu dawn huwa self li jkunu aktar attrajenti għal min eh, għal min jissellef kienet tkun żewġ zlotis qabel meta qabel ma żewġ franki, ma, ma frank, issa ma erba franki Zvizzeri. Issa fuq l-arranġamenti ta' self ta' dar dan huwa wieħed dejjem ħafna. Jekk jogħġbok, Signora President, permetti li nala. Fid-dokument hemm dispożizzjoni waħda biss fir-rigward self ipotekarju proftut f'munita barranija U aħna tnajdu li qed nippruvaw nillimitaw self bħal dan ta' dan it-tip. Iżda ma nix ninsow li rridu ngħaddu b'dawn is-self ipotekarju għal bosta snin eh, l-qoddim. U ċertu dispożizzjonijiet u prinċipju ma neqsin mid-dokument. L-ewwel nett irridu niddefinixxu xinija munita barranija għal Pollakki per eżempju jew għal ċeki l ewro għadha munita barranija għaliex il-Pollakki, per eżempju, ma jaqlawx il-ħobza ta' kuljum jew jitħallsu bl-euro. Iżda hemm Pollakki li huma imġela li jihdu self, jiddejnu munita barranija. U għalhekk il-kwistjoni hija x'inhija munita barranija wara kollox. U ovvjament jiena ser niproponi emendi għal dan ir-rigward. Grazzi, tkellimt fit l ħafna li huma mhux suppost. Antolin, inti tixtieq terġa' t-intervjeni biex eh, twieġeb għal dak li smajna għanna zmin sal-iskadenza ta' għall-emendi sa' 30 ta' settembru, zmin li le ma tistax titkellem minn issa sa' 30 ta' settembru, mux ekrit najt, imma se jkonna ċans biex ikonna laqat bilaterali eh, ma' membri li forsi eh, ma' femux kollox. Eh, għad baqanna il-rapport ta' Berkard Balz li aħna posponejnieħ. Kem għandi zmin, Presidenta? I don't think you should take longer than 10 minutes. 10 minutes voy a tratar de ser más breve porque hay, hay... 10 minuti. Mela ħan prova nitkellem fi qosor kemm jista' jkun. Mela l ħaġa li xtaqt ngħid huwa li nisprimi l-sodisfazzjon tiegħi għal kwalità verament u l-kwantità ta' interventi li kien hemm dan huwa suġġett importanti u jiena nixtieq nirringrazzja wkoll it-ton u l-kontenut ta' kull waħda minn dawn dan wieħed minn dawn l-interventi. aħna stajna naraw li kienem eh, numru ta' tħassib komuni u dan huwa punt ta' tluq importanti ħafna għal dan is-suġġett li qegħdin nibdew. Jiena preżentajt eh, abbozz ta' eh, rapport li mod jipprova jagħlaq l-ebda dibattitu, anzi bil-kontra jipprova anqal id-dibattitu speċi ta' kwestjonarju ta' suġġetti li jinqalaw meta nitkellmu fuq il-kreditu għal dak li huma l-ipoteki, kif ukoll li jippreżentawhom lill kummissjoni għaliex Jiena dejjem eh, kont wieħed minn dawn il-persuni nħobb ħobb nilab f'tim. Għal daqsant nixtieq nirringrazzja lill presidenza u jiena ċert li ħankunu nistgħu naslu għal-riżultat tajjeb. Issa, fil-qosor ħafna għamil referenza għatħassib ewlenin li semmew il personu li intervenew. Umbat forsi konna perspettiva aktar ġenerali tal-pozizjoni tijaj. Is-sur Pallone, jiena naqbel miegħu eh, fil-fatt għandi l-istess tħassib li irridu nimmiraw lejn tkabbir jiena naħseb li dan huwa għan ewlieni ta' dan ir-rapport. Hemm bżonn li konna eh, suq ipotekarju flessibbli u li jinninspiraw fiduċa fl-aħjar kondizjonijiet sabiex ikonna e, eh, su effiċenti b'kompetenza biex inkun nistgħu nistimulaw it tkabbir Minbarra dan u jiena naqbel bisħieħ ma tħassib irridu nevitaw li eh, neżagġeraw fil-regolamenti ma ridux inpoġġu wis eh, piżijiet fuq is-settur, iżda jekk hemm innuqqas jista' jwaqafna milli niżviluppaw. Palma nafu il-swiq kollha għandhom bżonn ċertu regoli biex ikun jistgħu jiżviluppaw jilħqu l-għanijiet tagħhom u jiena nixti huwa li nagħtu dawk ir-regoli li hemm bżonn mhux aktar u mhux inqas u jiena naħseb li din hija l-ħidma li rid nagħmel fil-ġejjieni. Issa dwar il-ħlas bikri eh, din huwa punt li tqajjem minn numru ta' eh, persuni intervenew flimkien ma' oħrajn u koll li eh, semmew dan il-punt. Jiena għalissa kull marret ngħid huwa li l-aspett dwar il- eh, prudenzjali, ġifiri xaspet għandu jkollnum dawn l-affari prudenzjali li konna regolamentazzjoni b'mod, anzi regolament eh, ġenerali minn fuq għal isfel is-soltu ma jiena wekk qed nipproponi nagħmlu bil-kontra ġviri minn isfel għal fuq sabiex inkunu nistgħu ehm, inċalqu l-awtoritajiet ta' supervizjoni. L-awtoritajiet ta' supervizjoni jkunu jistgħu jaħdmu b'mod aktar deċentralizzat għaliex meta jkun hemm konflitt, meta jkun hemm xi ħaġa e, ikollha mekkaniżmu għas-soluzzjoni. Iżda jiena naħseb li żewġ sistemi jistgħu jmorru jitfit flimkien u hawnhekk nistaw insibu ċertu formuli għal dan. Iżda dan huwa suġġett importanti ħafna. Huwa ċar li f'ċertu pajjiżi ħatmu krediti għoljin ħafna u jina mhux qed ngħid li rridu nagħmlu ċertu valuri għal kullimkien iżda irridu nikkonsidraw mhux biss il-valur tal-dejn tas self iżda wkoll il-valur tal-proprjetà, imma rridu nikkonsidraw ukoll it-tħul, il-patrimonju, id-dejn, il-età, iċ-ċirkostanzi kollha differenti iżda dawn huma referenzi li jistgħu jkollhom valur indikattiv u aħna qegħdin dak li qed nipproponu huwa li jkunu hemm bħala referenzi. U aħna nipretendu li ir-regolamentazzjoni Ewropea tkun konsistenti b'mod internazzjonali. Għal daqstant aħna naħsbu li hawnhekk għandna punta tluq. Dwar ir-renumerazzjoni aħna mhux ħan nippruvaw nindaħlu fil-politika remunatorja tal-intrapriżi, tal iżda nippruvaw nevitaw l-konflitt ta' interess. Aħna qegħdin natu il-pariri eh, dwar il-pariri li rridu nagħtu lill konsumaturi Iġifiri, aħna rridu namlu distinzjoni bejn li wieħed jagħti pariri u il-marketing. Issa dwar il-ħlas, irridu hawnhekk ukoll nagħtu karattru aktar indipendenti sabiex ikunu saw naraw il-karattru kummerċjali u aħna naħsbu li din hija li tista' tkun raġonevoli u rridu naraw eżattament, irridu naraw l-aspetti kollha. Issa dwar il-pubbliċità, din hija kwistjoni ta' suq intern U dak li t-nipruvaw għawek u għalli kunem ċertu proporzjonalità. Jekk aħna namlu pizijiet tal-rekwiziti, e, nispiċċaw fuq il-naħbari, fuq il-gazzetti, radio, eccetera, jena t-niprofa li l-istituzzjoni finanzjari ma jkollomx dawn it-tip ta' pubbliċità. Iżda minnħa l-oħra għalkemm ma rridux li jagħmlu pizzejiet, ma rridux nillimitawhom. Umbat issemma suġġett li għalija huwa importanti ħafna ta' diversità finanzjarja. U dan huwa propju dak li qed nippretendu ġviri eh, li ma jkunx hemm eh, kriterji partikolari. Jekk hemm ċertu eh, affarijiet li diġà qed jaħdmu m'għandniex għalfejn inbidluhom jew inxekluhom, jekk jaħdmu jaħdmu. Diversità tifavorixxi l-innovazzjoni din hija xi ħaġa importanti anke fil-qafas ta' self djar issa minnaħa l-oħra tista' tgħin l-iswiq jizviluppu, jizviluppaw billi jiddizinjaw il-prodotti li għandhom bżonn il-konsumaturi kif ukoll jaraw il-biċċi l partijiet l-oħra tal-suq u jistgħu jwasslu u jgarantixxu d-diversità jirridu jeżistu ħafna kontratti differenti, ma dan ifisser li mhux kollha għandhom l-istess riskju. Kull kuntratt għandu riskju differenti u wieħed irid jara eżattament x'għandu bżonn biex ikun jista' jwettaq il-viżjoni tiegħu. E, e, ġifieri minn naħat naraw id-diversità ma minn naħa l-oħra minn perspettiva ta' regolazzjoni hemm risposta differenti. Hemm suġġetti oħra li ġew ippreżentati l-ispiża, drittijiet, pożizzjoni tiegħi hija ċara, hemm ċertu drittijiet li għandhom karattru aktar strutturali li hemm ċertu drittijiet li għandhom spiża, iżda hemm ukoll eh, differenzi fil spejjes tal kontrattu għal daqstant eh, lan u għamiex propju f'din id-direzzjoni. Sur Gigol, passoltu? titqajjem ħafna inkjetudni tħassib fuq l-istabilità makroekonomika kif ukoll dak li nxaqsu ma' karattru antiċikliku. Issa l-aspetti prudenzjali meta nitkellmu fuq eh, il-suq u e, dwar eh, il-supervizjoni aħna provajna nużaw eh, pala odot għal swieq reġjonali u prezentajna wkoll tħassib li U importanti li nżommu kol finanzjament għal medda twila ta' żmien dan importanti għas sussidjerità għas sostenibilità. Iżda irridu nagħmlu distinzjoni bejn kontratti, aħna rridu bilanċaw finanzjar mal-possibilità li wieħed ħallas qabel. Ma dawk il-kontratti li jiġu negozjati fis-suq għaliex wieħed jista' eh, jifdihom billi ħallas il-valur tas-suq, m'hemmx problemi hemmhekk, imma f'dawk il-kontratti li għandhom il-rati tal-interess fissi fuq meta twila ta' żmien dawk għandhom karattru differenti mill-oħrajn. Għal daqstant aħna għamilna e, trattament differenti bejn dawk il-kontratti li għandhom rati tal-interess fissi fuq medda twila ta' żmien u d-oħrajn. Ġvida, sempliciment għalix, u eh, għet mux bil-forsi patti għalliħor. U għawek aħna, segwejna l-kwistjoni u dak li stabilixxejna huwa eh, kriterju fil-ħlas bikri eh, bażi ta' dak li rajna fil-Amerika eh, ta' fuq jiena naħseb li l-spiża hija noqsa penalizzazzjoni Ġifi aħna narfu li hemm spiża imma m'għandux ikun hemm penalizzazzjoni. Penalizzazzjoni hija wkoll li min isellef m'għandux ibati xi spiża jew inkella ibati xi konsekwenzi. Aħna lest naċċettaw il-kontribuzzjonijiet kollha dawn huma sempliċement l-idea tagħna. U mbagħad kien hemm min ippreżenta numru ta' punti għal dak li għandu x'jaqsam ċertu aspetti li jaqgħu taħt din id-direttiva u jridu jiġu żviluppati f'inizjattivi ta' wara, partikolarment għal dak li għandu x'jaqsam mal-promoturi U għawek naraw aspet li referi għal eh, l-kreditu li nata permezz tal-promoturi u kif għandu isir dan il-proċess, partikolarment il-kas ta' beħ ta' eh, djar li wieħed ma jorboċ il-dar ma' kreditu determinat imma li persuna li, eh, li ma negozjaċ, kredu mandiġ tintrabat ma dak il-self. Issa dwar l-intervent ta' Sir McCarthy, jina ġitnaj sempliciment li ħanaslu sal eh, ħanibqaw diħlin fil-font, fil-dak li għandu xaqsam il komparabilita Hemm ċertu standards, iżda u importanti li ikun hemm dawn l-standards imma mhux li jkunu malluqa kompletament, jista' jkun hemm ċertu kontratti li jintalbu wkoll rekwiżiti addizzjonali ta' informazzjoni għaliex le. Jrid ikun hemm dan l-standards bażiku fl-Ewropa kollha, jiġifieri e, imma da ma jfissirx li fċertu kontratti u fċertu każijiet partikolari ma jkunx hemm e, informazzjoni addizzjonali. Jiġifieri ikun hemm standards bażiċi ma mhux esklusivi. Jiena nixtieq najt amen għall-intervenz ta' Sur Arkadu, imma forsi jina naqbel fil-fat ma dak li qal, aħna ħdimna dejjem tajjeb fil fajn kollha. U jina naħseb li nistaw nkomplu namlu u l-kontribuzzjonijiet tiegħu dejjem huma interessanti. U l-istess tas-Sur Boses u ppreżenta suġġett li huwa importanti U din hija l-koerenza bejn ir-regolament li qegħdin nadottaw għal dak li għandu x'jaqsam mal-konsum ma' dak li għandu x'jaqsam suġġett tal-ipoteki. Ma nistgħux nifirduhom iżda iva hemm ċertu aspetti li huma differenti. Jiġifieri, meta wieħed jikseb ipoteka li tanti twila, li tantja marbuta, jiena ma naħsibx li hija xi ħaġa li tagħmilha ehm, bla Għal daqstant hija differenti minn xi ħaġa li tiġi konsmata. Għal daqstant hemm ċertu aspetti aspetti importanti li jfissru li jrid ikonna eh, xejra naqra differenti minn dik tal konsum. Issa mbagħad kien hemm il-kwistjoni tal-xparti tal eh, kella il- il-propieta, il-suq tal-propieta fil-krizi. Minnaħa hemm il-enfasi fuq il-bżon li jkun hemm periodu ta' eh, pariri li nataw il-pariri minnaħa l-oħra ma tistax tippretendi li jkun hemm dawn il-pariri jekk ma jkunx hemm il-ħin. Imma huwa importanti minnaħa l-oħra li konna il-flessibilta. Iġvi, irrit ikun hemm ċertu perjodu ta' ħin sabiex dawn il-pariri jkunu effettivi għax jekk le ma jkunux effettivi, ma jkollhom il-bda effett. Għal daqstant, irridu nkunu korrenti. aħna naħsbu li l-pariri huwa importanti ħafna, hemm bżonn dan il-perjodu, l-keep cooling off period, u jiena ovvjament miexi f'din id-direzzjoni u rridu nevitaw ukoll li ikun hemm dejn eċċessiv. U jiena nikompli insisti li diġa hemm il-punti ta' referenza u il-dejn mhux aktar minn rekwiżiti ta' kapital. Mbagħad hemm ukoll id-dejn privat. Ma. Għal dak li għandu x'jaqsam ma l-ammortizzazzjoni Mela l-ewwel każ eh, jina ħattu mill-esperjenza tal-Ġermanja x'jiena naħseb li għandhom prassi tajbin u t tieni net huwa tieni każ huwa aktar ta' konsekwenza tal-proposta tal-Kummissjoni. Imma eh, jekk din il-possibilità tal-ammortizzazzjoni eh, anticipata ħadd għalfej għandu persuna, għandha persuna tibqa marbuta ma' bank għal ħajta. Imma jekk hemm xi differenzi, ejja narawhom għax m'hemm xejn ux fil-blat, issa għan nixprunaw il-kompetittività minnata s-sur mitras u prezenta numru ta' suġġetti fuq il-dejn, il eh, dejn il riskju li wieħed iħallas minn qabel. Tkellem ukoll fuq li rridu nevitaw spejjeż eċċessivi u jiena hekk eh, segwejt il-suġġett eh, li ma pieni eċċessivi U jiena naħseb li ma fadallix fuq xiex nikkummenta. Għal daqseb ħana laqaw, grazzi ħafna, Signora President. U grazzi li kuħat tal-interventi u jiena nittamal kontribuzzjoni eh, nkunu nistaw nejnu nużaw fil-rapport, grazzi. Thank you very much. Grazzi u nittama li il-koordinaturi li ma prezenti għandhom jaqbżu għalija meta fil-laqa tal-koordinaturi Eh, najt illi il-rapporters mandom xitkellmu fit-tul biss. Eh, aħna hawnhekk kont fuq ekkonna qed ngħidu li għandna ħafna rapporti twal ħafna qudiemna illi m'għandniex nippretendu li ninataw biss sija biex niddiskutuhom. Jiġifieri aħna rridu nirrispettaw il-kalendarji li nifissaw aħna għalix eh, forsi mux rapport wieħed twil li konna jista' jkollna 10 li kollhom importanza għandaqs u ma nistawx li permettu illi ma jkonniex bizzejet ħin biex niddiskutu għom. Illum xorti tajba kenna il-ħin għalix il-sur trixe maġiex għax kien maħna nar it-tnejn. L-iskadenza l-emendi kif għattilkom diġaw 30 ta' settembru u mbagħad se niddiskutu l-emendi fl-24 ta' ottubru u eh, forsi ikonna niddiskutu għom eh, darbtejn il- laqata li kon fit-19 u l-20 ta' Deċembru u mbagħad il-plenarja ta' Frar. Issa, se jkollna mmorru lura għal rapport ta' Sur Balz fuq id-dimensjoni Ewropea fl-isport. Kolli najt li s-sur Tremosa kellu jitlaq għalix rrit jaqbat it-titira tija għal daqstant ma jistax ikun hawnhekk magħna. Grazzi, Signora President. Jiena se nitkellem fil-qosor apposta għaliex qed isir ħafna ħin. Jekk joġobkom, jekk se toħorġu mill-kamra, tamlux storbju, titkellmux waqt li tkunu ħerġin minn din il-kamra. Mela, ħanerġaw nibdew. Jena kelli rapport ftit iktar tekniku dal-ħodu u eh, dan huwa suġġett xi ftit iktar konkret qed nitkellmu dwar id-dimensjoni Ewropea fl-isport. U forsi bħala kumment ta' introduzzjoni nista' ngħid li din eh, la, dan la bozz ta' opinjoni huwa importanti għalija u nixtieq ngħid illi l-dimensjonijiet tas saħħa u dimensjoni soċjali fl-isport ukoll u rridu naraw ukoll illi eh, l-isport għandu eh, sinifikat ekonomiku wkoll. Illum eh, l-isport ħaddem ħafna nies u għaldaqstant ma nistawx ninjorawh u anki il-ħafna persuni li ħalsu it-taxxa eh, huma voluti fih. fuq livell Ewropew għandna bżonn li konna data affidabli għaliex bażi ta' din l-informazzjoni nistaw naraw x'valur miżjud nistaw niksbu f'dik li hija kooperazzjoni u naraw x'inhuma l-aħjar prassi. Għalhekk meta nitkellmu dwar l-isport, il-prinċipju ta' sussidjarjetà huwa importanti l-isport irid jibqa' qrib ta' ċittadini u għalhekk eh, din hija l-aħjar eh, mezz kif wieħed jimxi l qudiem kemm fuq livell nazzjonali, reġjonali jew lokali. Għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha tillimita lilha infisha Eh, li l minn dak li diġa semmejt biex toħloq qafas legali jekk qed nitkellmu dwar finanzjament pubbliku tal-isport, regoli tal-kompetizzjoni u regoli koll fuq il-reklamar. Għanna nitkellmu dwar regoli li jaqblu ma' regoli li huma diġa eżistenti u fis opinjoni fuq rapport ta' inizjattiva propja ma tantx jagħti uh, lok madana kollu jina nishtiq nħedġaċ il-kulħat biex iżid ma dak li jina diġa ktibt femendi, etc. L-iskadenza l-5 ta' settembru biex jiġu prezentati l-emendi ġifiri għanna bil-kem għanna nqas minn ġimma biex niprezentaw l-emendi tagħna. Sfortunatament, peress li l-kalendarju huwa s-sikkat ħafna fis-27 ta' settembru se jkollna nivvutaw fuq dan ir-rapport mhix ħaġa tajba għaliex eh, li kon se jkollha eh, delegazzjoni se tmur l-Istati Uniti fosthom se nkun jien u eh, għallu li li il-Komitat tal-Affarijiet Kulturali fl-4 u l-5 ta' Ottubru se jivvota fuq dan ir-rapport u dan ifisser illi aħna ma nkunux nistgħu imbidlu l-kalendarju tal-votazzjoni ġifieri dan il-vot se nagħmluh fil-22 ta' Settembru. Jiena ma nkunx nista nkun prezenti għaf dik il laqgħa tal kumitat fejn aħna se nivvutaw fuq ir rapport tiegħi stess għalhekk jekk joġobkom ibatuli l-emendi tagħkom. Grazzi. Grazzi. Olin? Jiena oġobni ħafna l approċċ li ħa il rapporter għaliex għandna mnejn Eh, nerġaw neżaminaw kustjoniet li semmew dal-ħodu, l-kultura, etc. etc. Imma l-sport għandu impatt ekonomiku fuq dan għanna nifokaw din hija xi ħaġa li hija diġà inkluża fir-rapport. Dak li joġobni ħafna u jina żgur li se ressa emendi li komplu jsaħħu dan il-paragrafu huwa il-punt dwar il-livell ta' attività ekonomika u aħna tlabna l-ewwel stat biex toħroġ xi statistika Dini ħaġa importanti għalli xina eh, staqsejt l-federazzjonijiet sportivi jekk jafux kemm huwa settur importanti dan u għalunna li ċifri li eh, għandhom huma mill-2006 waqt presidenza tal austria u ma ċifri li regwardaw is-sena 2004 u qalu li Eh, l-sport jiġġenera madwar 407 biljun euro ġifiri madwar 7% tal-GDP madwar 5% tal-impiegi kollha ġifiri huwa settur importanti, sinifikanti u hemm bżonn li jkollna statistika iktar aġġornata, iktar reċenti biex naraw kif nistgħu nappoġġaw dan is-settur mod partikolari eh, f'mument fejn setturi oħrajn, setturi tradizzjonali ma tantx sejrin tajjeb. Ma punti ħor li għajjem il-rapporter u għalli il-maġġoranza ta' avvenimenti eh, sportivi ma jsirux għal liħ u naħseb illi aħna għanna obbligu biex nappoġġawhom dawn ukoll u mbagħad ngħidu li aħna rridu inħarsu u nestendu l finanzjament għall attivitajiet sportivi ta' għad-dilettanti. Aħna rajna meta tkellimna dalodu fuq il-lob tal-azzart online kemm minn dak il-tħul eh, jerġa' jiġi investit fil- eh, fil-setturi oħrajn, anzi ħafna minn dawk il-flus fil-fatt jispiċċaw fil-bwiet tal- ta' dawk illi uh, dawn l-industri aħna rridu illi dan il-finanzjament eh, ma jmurx fil-bwiet ta' dawk illi eh, jipromuovu l-lob tal-azzart u l-imħatri fuq l-attivitajiet sportivi imma illi jintnefa u kol biex titħares l-integrità tal-sport u fil-waqt illi huwa diffiċli li aħna Forsi najdu li għandu jkollna sanzjonijiet kriminali imma għandna niżguraw li kull stat membru jkollu eh, sanzjonijiet eh, f'każ illi ikun hemm abbużi għaliex wara kollox dini attività pan-Ewropea tinvolvi l-konsumaturi, il-konsumaturi jixtru il-biljetti, għal daqstant qegħdin jieħdu sema l hemm bżonn ta' qafas, hemm bżonn ta' regoli. Punt ieħor li xtaqt inqajjem huwa punt forsi ta' kjarifika Rrid li li naqbel mal-paragrafu 5 fil-opinjoni tar-rapporter imma qed li li l-Komissjoni kummissjoni tikkjarifika l-applikazzjoni tar regoli għall uniet mill-istat fi rigward tal-finanzjament pubbliku għall-isport. Naħseb illi hawnhekk irid jgħid li hemm li nagħtu appoġġ dak l-sport illi issiru li huwa prattikat minn dilettanti jew minn eh, organizzazzjonijiet karitatevoli li m'għandhomx jaqgħu dak l-istess regoli Eh, illi japplikaw għas settur kummerċjali. Jiena se nkompli nżid ma dan ir rapport għaliex l approċċ li ħa il-rapporter joġobni ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna u issa għal eh, Oli Schmidt li forsi se jitkellem għannom taħattijħor jew għannom tiegħu stess ma nafx. Jiena ma nafx se jgħid Ramon imma jiena wkoll Eh, kelli xi ħsibijiet wara li qrajt il-dokument tal-Kummissjoni u rapport tiegħek. Oġobni it-ton u oġobni l-fatti li inti semmejt is-sussidjarjetà ma xi ħadd qal li jekk l-euro qed tfarrak l-Ewropa, l-isport qiegħed jaqat l-Ewropa. Din hija xi ħaġa li tiġri ta' kuljum, ta' kull ġimgħa li jkun eh, hemm ċittadini madwar l-Ewropa illi issegwu eh, attivitajiet sportivi minn kull parti tal-Ewropa. Naħseb iż-żgħażagħ jafu iktar x'inhu jiġri fil-qasam sportiv eh, f'pajjiżi oħrajn milli fuq xi suġġetti ieħor jew xi aspetti oħrajn. Nisħaq fuq eh, punti li huwa msemmi wkoll fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni finanzjament sostenibbli tal isport Aħna hawnhekk f'dan il-kumitat Aħna inna eh, inna nipuntaw sebajna lejn il-bankira imma jekk wieħed jara per eżempju il-każini tal-futbol fl-Ewropa u jaraw id-djun li għandhom huma, mbagħad tista' titkellmu verament dwar id-dejn. Lek peressilina niġi minn pajjiż żgħar, Aħna nafu imma jkolli ngħid li e, e, jiena minix imparzjali hawnhekk għaliex jiena ilni involut fl-imħatri u fil-lob tal-azzar tal-madwar 50 sena. Imma jekk f'pajjiżi għandna e, xi players tajbin, Ma ma tantx idumu qabel ma jinħatfu minn pajjiżi kbar bħal Italja, Spanja, eċetera. Hemm bżonn li jkun hemm sistema li dan il-flus, oh, il-parti l-kbira tmur l-professjonisti stess, imma parti minn dak il-flus li jitħalsu għandhom immorru fil-propju f'dawk l-attivitajiet rudimentali tal-sport fost id-dilettanti u dan huwa element essenzjali f'dan id-dibattitu għaliex inkella se tinħoloq sistema li miex se taqsam dan il-flus. u ħafna mill-flus jispiċċaw fil-bwiet tal-kazini tal-sport li huma diġà sinjuri li jkomplu jistanaw. Għalek naħseb li jina se niprofa nitkellem dwar dan il-punt ma' Ramon għaliex naħseb illi hemm bżonn illi ngħidu xi ħaġa dwar dan fir-rapport għaliex għalġejjini tal-isport fl-Ewropa għandna bżonn illi konna finanzjament sostenibbli u dana mhuwiex il-każ illum. Sven kienaw imma eh, ħareġ uh, mill-kamra propju fil-moment meta kien imissu jitkellem għalhekk jekk mhux se jiġi lura għaliex il-kompjuta tiegħu fil-fatt ħalliħaw. Għaw xi ħadd ieħor jixtieq jitkellem Jean Paul. Iva, kemm biex nimla il-ħin kif jiġri fil-Eurovision meta jkun hemm xi ħaġa li tmur żmerċ ikun hemm xi ħadd li jibda jitkellem biex jimla il-vojt. Jiena rrit eh, nifraħ il-rapporter għaxol eċellenti li jagħmel huwa rrit li konna dan il-rapport għal li eh, għalin għandi bżon illi niprattika l-sport, għandi bżon illi naħdem fuq l-sport u ekku issa illi kamel issa omnibus miexi bil-mod ħafna u l-sport eh, middera jimxi ħafna iktar bass maġġel. E kara, dak issa b'dak iż-żewġ kelmiet imlejt il-ħin u eh, il-kollega wasal. Grazzi ħafna, Jean Paul. inti diġa għallu fuqek li inti mal-partit tal-ħodor għalek ġifiri tista eh, titkellem Eh, u tajt dak li trid. Jiena kont involut ħafna f'dan is-suġġett u eh, hawnhekk qed nara li maħniex qed ngħidu eh, l-istess affarijiet, jiġifieri dejjem dwar l-impatt ekonomiku tal-sport li ċ-ċittadini stess li jorganizzaw attivitajiet sportivi dak li għanna najdu huwa li hemm nuqqas ta' statistika għal tielet settur kollu kemm hu u għalhekk jintesa' u għalhekk ukoll għandna ftit li xejn uh, statistika dwar l-importanza tal-isport għaliex ma tantx għandna informazzjoni dwar l-iżviluppi fit-tielet settur li wieħed jitlob il-Parlament jew il-Kummissjoni biex jagħmlu xi ħaġa dwar dan ma tantx ta' riżultati tajbin jekk xi ħaġa tista' fil-fatt inbidel tkun ħaġa eċċellenti eh, anki għall isport Grazzi ħafna għal din l-opinjoni anki fil- eh, fl-assenza tiegħek naħseb illi jirnexxinna niksbu riżultat sodisfaċenti. Astrid, Jiena ma konċ studjajt dan id-dossier għax xina nimxi eh, fuq dak li qal Winston Churchill li ma, ma jagħmel sport jiena ksir tsiqi ah, għax u kelli nagħmel operazzjoni wkoll fil-kopti. Naħseb li hija ħaġa li mhix aċċettabbli jekk aħna naraw xjaqalaw il-persuni li huma involuti fl-isport u eh, ħadd ma jiddejja li jara li dawn eh, l-isportivi jaqalgħu tant flus. Eh, luf ta' persuni morru jħeġġuhom u jinkoraġġuhom u jekk ikun hemm xi ministru jew membru tal-Parlament Ewropew li jaqla l-flus, kun skandlu Imma dawn l-sportivi eh, jaqalaw flus kem jesaġildom u ħadd ma jgħid xejn għalla jbirek. U kulħadd imur fl-stadiums jiffolla u jmur jgħidilhom eh, ħeġġiġhom u jinkoraġġihom. Għaliex ma narawx nistudjawx din problema wkoll. Iva, jiena nikkommenta b'żewġ kelmiet dwar dan. Ha, nista' kelmek bil-Ġerman, bil-Ġermaniż bil-ħaq Inti forsi lek ma tmur fl-istadium għax meta il- um, uh, il-footballers il, ikunu qed jilagħbu ħażin, nixtieq nisma' mbagħad dak li jibdew jgħidu l-folol dak il-moment. Meta l-lob ma jkunx sabiħ, il-messaġġ jasal ċar ħafna minn dawk illi ikun qegħdin minn dawk li jkunu qegħdin jaraw u jsegwu l-logħba. Ich war sicher, sicher ich gehe nicht zum, äh, zu Fuß. Ich bin einmal, ich war mal Bürgermeister und hatte... Tepwis. Jina ma nsegwix il-lob tal-futbol, iżda zort żewġ klubs tal-futbol fil-kostituenza tiegħi u rvinawni biex ngħidlek. Ma nafs dan għandu xi daħal fir-rapport. Da ħafna drabi dan il-klab eh, mort nżuru, darba l mortenzuru jien speċajt fuq ir-radju u kulħadd mill-kollegi tiegħi beda jgħira lija. Fis-sebajnijiet kienu ntħallsu 400.000 frank il-plejers dak iż-żmien u kienu ammont kbir ta' flus Iżda dawn kienu eh, plejers li kienu jilabbu eh, blaħlas. Xenajdu għal dawk l-lum il-ġurnata tjaqalaw ġmielhom. Mela, meta tajdu eh, Meta tajdu li jena kont nkun fil-trialogu sa xitlita ta' fil-ħodu, testaw tifmu kif kont nħosnijin meta kien hemm il-tlila bil-dajjes Eh, minn Oxford għal Cambridge, bej Oxford u Cambridge. Fir rigward il-drittijiet ta' proprjetà intellettwali u drittijiet ta' xandir, tidħol mbagħad fil-politika ta' kompetizzjoni meta tbih il-drittijiet ta' xandir, din hija xi ħaġa li ġiet eh, indirizzata fil-passat. Jiena prova nitratta din ukoll ma nafx kif jekk li iżda rridu narfu li hemm xi differenzi fil-liġi tal-drittijiet tal-awtur f'ċertu stati membri. Per eżempju fil-Ġermanja tista' tipprova taħseb eżattament x'tista' tagħmel, x'tista' tippubblika u t-tendenza post partikolari jista' jvarja minn pajjiż għal ieħor. Jista' jkun hemm armonizzazzjoni, jista' nixtieqilkom ir-risk ma nafx kemm tas-sow tista' timmaterjalizza. Dak kollu. Issa ngħaddi l-kelma lura lilek, il-rapporter Sur Balz. Grazzi ħafna, Signora President. Jien ma nishtiqx nidħol fid-dettall wisq dwar il-punti li tqajmu, iżda l-punti li tqajmet Astrid. Jiena nżur il-grounds b'mod eh, regolari u nsegwi l-lobiet u għal ħafna nozzjonijiet, ħafna drabi nirrabja, Iżda jiena nħobb immur dejjem u dejjem aktar fil-ground. Meta ikun hemm Spanja, l-Italja, kontra l-Ġermanja per eżempju, u forsi nistgħu morru naraw logħba flimkien u naraw jekk tibdilx l-idejat. Iżda ikun interessanti li tmur tassow u segwi logħba mod eċċezzjonali jistgħu jkollna punti vista differenti fuq xi ħaġa minn tal-qasa darba. Nirringrazzja kall input u għas-suġġerimenti li għamilt, speċjalment lilek sur Oli Schmidt, jiena nkun lest nqis dak li qalet is-Sinjura McCarthy u s-suġġerimenti tagħha fuq il-paragrafu 7, Sinjura President, jiena użajt lingwaġġ ġenerali. Nafu kemm huwa diffiċli li nitrattaw dan il-qasam, naqbel miegħek, iżda xorta waħda nħoss li huwa importanti għalina f'din l-opinjoni qasira ħafna li ninkludu xi ħaġa dwar dan il-punt. Għalhekk inkun kuntent ħafna jekk tassew tista' tressa emenda fuq dan il-punt u forsi minkejja mill-impenju kollha li għandek ikollok ħin biżejjed biex tagħmel dan. Palmet li grazzi ma tantx fadlinna ħin minn issa sal-5 ta' Settembru u għalhekk irridu narfu li għanna skadenza biex irresqu l-emendes. Da fxorta fadlenna ħin fit-tmim il-ġemma. Grazzi. Grazzi ħafna, naħseb li rapporters għalilkom il-skeda, nivutaw fit-22, nivutaw fil-komitat fil-5 ta' ottubru, mbagħad il-plenarja ta' wara. Emenda 5 ta' felaxija 5 ta' settembru. Mela ejja nxamru l-kmim matul it-tmim il-ġemma. Il-laqa li jmiss hija fi Strasburgu fit-12 ta' Settembru fis-7 ta' filgħaxija. Grazzi u nagħlaq is-seduta.